Aziz kollegi, sinjuri, l-ewwel net permettini nilqakom hawnhekk għan-nom tal-Kumitat DEV tal-Parlament Ewropew għal din il intraparlamentari mal-Parlamenti Nazzjonali qed nitkellmu fuq il korenza tal-linji ta' politika tal-iżvilupp se nitkellmu kif ukoll aħna se nżidu l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali fuq dan is-suġġett jiena jisimni Eva Joli u jiena il-President tal-Kumitat Deve. Għalhekk huwa onur għalija li nilqa id-delegazzjonijiet tal-parlamenti nazzjonali li ġew hawnhekk għal din il-laqa llum. Il-laqat l-organizzazzjoni tagħhom bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali iktar u iktar qed tkun neċessarju minħabba l-kriżi ekonomika u anki restrizzjonijiet tal-budgets eh, meta qed nitkellmu wkoll għall iżvilupp eh, estern qed nitkellmu fuq approċċ koerenti fl-istituzzjonijiet tagħna biex ikonna effiċjenza aħjar meta irridu namlu ħafna iktar binqas risorsi. Għal din ir-raġuni, is-suġġetti tal-laqa tagħna huma verament fuqthom u verament neċessarja lina l-koll nispera li d-dibattitu tal-lum eh, verament sejjejna biex ikonna linji ta' politika komuni bejnietna li nistgħu naħdmu flimkien aħjar bejn l-istituzzjonijiet tagħna u anki li jkun hemm koerenza u konsertazzjoni bejnietna fuq livell nazzjonali bejn il-livell eh, nazzjonali u l-Unjoni biex ikun hemm iktar koerenza din il-politika tal-iżvilupp. Kif eh, naraw mill-aġenda se jkunna żewġ partijiet f'din il-laqa. L-ewwel laqa se il-President tagħha se jkun is-Sur Charles Gerrand se nitkellmu fuq il-koerenza tal-politika tal-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea Ma din l-ewwel parti, l reprezentant tal-Parli Nazzjonali se jkellmuna fuq eżempji ta' prassi tajba fil-politika tal-iżvilupp u nispera li bekk nkunu nistgħu ikonna dibattitu veru tajjeb bejnietna. Mbagħad se jkollna l-Mr. Guy Mitchell li se jpreżidi tieni parti se nitkellmu fuq il-linji ta' politika biex naraw kif insaħħu l-linji tal-politika għall-iżvilupp u lajnuna naraw kif inkunu ktar effiċjenti se wara eh, Pat Brin, il-president tal-kumitat dik tal-affarijiet barranit u tal-kummerċ tal-Parlament tal-Irlanda li se jala din il-laqa U se jkonna ġifiri nirspera konna dibattitu fuq dan kollu. Qabel nisimaw is-sur Pibax nixtieq ngħid li l-koerenza tal-politika tal-iżvilupp mhix xi ħaġa politika bejn l-istati u l-Unjoni imma eżempju ta' dan l-eżempju tal-Norveġja ħaniħu biex ma' indejja il-ħatjena. Il-Norveġja waqfet font importanti ħafna għal ġlida kontra il-rita l-foresti. Et nitkellem imma l-istat tal-Norveġja huwa għandu l-azzjonijiet ukoll fil- bini ta' dawn il-dams li qed naraw fl-Amazonja. Ġifri, naraw xi kultant li hemm ċertu kontraduzzjoni u imridu naħuwa din il-kontradizzjoni bejn l-investimenti dawk il-kumpanniji tal-Norveġja tal-Ġermanja meta jaħdmu id fit fil-politika tal-ambjent eh, jridu kol jirrispettaw l-ambjent u mhux biss l izvilup ekonomiku. Is-Sur Peebles, grazzi ħafna Signora President. Onorevoli membri tal-Parlament eh, Ewropa u anki dawk tal-Parlamenti tal Nazzjonali, sinjuri, verament huwa unur biex għalija li niġi niltaqa' magħkom f'din il-laqa bejn il-parlamenti. Huwa hija verament ħaġa tajba kif aħna ninaqdu flimkien biex inkunu nistgħu eh, nisviluppaw din it-tema tal-għajnuna jina naħseb mandiċ neħu fit-tul, imma nishtiq jina nenfasizza tlet punti importanti l ewwel Ovvjament memx paċi minar zvilup, dak l ewwel punt. U jrid ikonna żvilupp sostenibbli anki mill-ambitu mil, tal-ambjent memx laqqas prosperità fl-Unjoni Ewropea ma jkunx hemm żvilupp globali dinji. Għalhekk operazzjoni tal-iżvilupp hija huwa suġġett importanti għax jagħti wkoll futur għal kulħadd waħda minna. F'dan il-kuntest id-diskussjoni tal-lum se tirrifletti nirriflettu fuq żewġ punti importanti fil-politika tal-Unjoni ta' palissa fuq biex intikom ċertu figuri il-sena il l-oħra fl-2012 pagamenti mill-Kummissjoni Ewropea tlajna għal 9 biljuni ta' euros. Il-miljun minnom kienu l-lajnuna komunitarja. Il-bqija joħorġu minn xi 50 tal-Unjoni Ewropea. Iċifiri dan ifisser li x-xogħol ta' koordinament li jaħdem f'qafas wieħed huwa importantissimu jekk aħna verament rridu ikonna li jkollna riżultati tajbin u riżultati sostenibbli. Minn punta di vista oħra, jekk wieħed iqabbel dawn it biljuni ma l bżonn li għandha l-Afrika għall-enerġija dan ikun ta' xi 50 biljun fis-sena. Ġifri qisu dak li lajnuna li natu aħna kważi mija xejja verament għatra fl-oċean. U irridu naraw xinu ma l-forzi l-oħra l iżvilupp Ovvjament, hemm il-risorsi domestiċi li dan jiddependi mill-politika tal-iżvilupp kol korenza bejn dawn il inta politika, imma hemm affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mill-kummerċ, l-agrikultura, il-sajt u anki l-approċ tagħna fuq eh, affarijiet globali li jaffettwaw il-potenzjal tal-pajjiżi biex verament jagħmlu passi fil-kuntest fil kuntest tal iżvilupp Ġifiri, anki jekk nkunu qed nieħdu approċ simplistiku, xorta jista' jkollu impatt tajjeb meta nqablu ma' flussi iktar diretti. Għalhekk meta qed nitkellmu fuq eh, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal pagamenti li aħna natu biex nejnu l pajzi qed jiżviluppaw, naħseb kol imma li rridu nifmu li minnajr il-koordinament bejn l-Unjoni Ewropea u msiħba oħra, minajr riflessjoni tajba ta' kif namlu dan, ma nistawx nistennaw li l-fondi għal-iżvilupp ikunu biżejjed biex verament jamlu differenza u ġibu ċertu valur miżjut. Dak li qegħdin nippruvaw niksbu, dak li huwa il-koordinazzjoni għandu xaqsam ma dak li msejjaħ il-joint, nsejħulu joint programming li fisser li inti tara xinu għal l-pjan ta' żvilupp ta' pajjiż li qed jiżviluppa u anki il-veloċità, u inti taddatta l-strateġija ta' svilupp tiegħek stess biex ikun jista' jidħol f'dan il-pjan u ukoll tipprova taħdem fiħdan l-Unjoni biex ikollok l-istess riżultati bl-istess pass. Mill-lat politiku l-kollegi kollha qed jgħinuni il per pereżempju kellna l-ftejjim biex inneħħu sanzjonijiet relazzjoni li għanna mal Birman. it seems that mal Birman. U qed naraw li l-pajjiżi kollha jkunu qed jaqblu, imma ovvjament meta niġu l-implementazzjoni naraw differenti għax ikun hemm effetti fuq iċ-ċikli anki il-mod ta' kif il-pajjiżi jaħdmu, kienu jkunu ilhom eh, jaħdmu bċertu ċiklu għal 50, 20, 10 snin skont il-pajjiż. Iġifieri dejjem dan ikun jitlob ċertu bidla u il-parlamenti nazzjonali jagħmlu it-talbit tagħhom għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni u l-aġenziji hemm bżonn jimxu jitfit jekk dan ma jsirx wieħed jista' jara kif rajt f'ċertu pajjiżi li il-ministeri fil-pajjiżi li nkunu qegħdin naħdmhom, pereżempju dak tal-agrikoltura fil-Malawi, huma jaħdmu ħafna proġetti u dawn jaħdmu biss biex jagħmlu l-follow tal-proġetti u mem strateġija waħda koerenti fil-Ministeru għax ma baqalomx nies li jagħmlu dan il-koordiment biex ma jlaħqux. u għalhekk jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi il-joint programming mhux ħaġa li għandha ssir xi kultant imma għandha tkun ir-regola regola ma li ma tastax timponija, imma għandha tiġi tkun xi ħaġa aċċettata. Issa ngħidilkom fuq il-livell politiku għan diġa' jsir, imma fl-amministrazzjoni għad taqbaqa xi jsir. Mhux xi proċess ġdid fl-Unjoni Ewropea fl-2007 kien hemm il-kodiċi ta' kondotta fuq dan ix-xogħol ta' kif jista' jista' jkun komplementarju, imma sitt snin wara għadna qegħdin inħabtu wiċċna biex naraw kif nagħmlu xogħol aħjar. Nafu ma li tibdil qed isir jiena ħadd sem flaqa fl-Etjopja mal-gvern ta' l-Etjopja ma' delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u anki Norveġja u għamilna analizi minn tal-bidu għal dan il-joint programming u għedin nimxu f'din it-triq. Għalek kien qed nistana li fl-2014 qed nitkellmu fuq il-Ħajiti, Rwanda, s-Sudan ta' isfel, Namibia, l-Eġittu fost l-oħrajn. U qed nitkellmu ġifiri fuq għajnuna għal 150 pajjiż għadna biss fil-bidu. U huwa ukoll ħafna importanza meta qed nitkellmu fuq il-periodu ġdid jiġifieri l-2014 sal-2020. Għax dan huwa perjodu fejn lajnuna l-iżvilupp tal-Unjoni se tkun qed tiġi preparata għal seba' snin li ġejjin u f'dan iż-żmien nistgħu nadattaw ruħna għal bżonnijiet tal-imsieħba tal- u anke għall approċċ komuni. Għaliex ikun iktar diffiċli biex namlu dan iktar tant? Għax ikonna iktar problemi ma nkunux nistgħu nbidlu l-affarijiet, ikun proċess ħafna iktar diffiċli. Imma unaf li il-fondi tal-Unjoni Ewropea għandhom iservu ta' eżempju fil-xogħol li jsir fil-joint programming, il-perjodu huwa qasir imma. Għalhekk għal darbohra jiena nerġa' nagħmel appell għal dawk li jaqblu ma' joint programming hekk joġobkom itolbu l-kollegi tal-gvernijiet tagħkom mill-Aġenziji tal-Iżvilupp biex jaraw kif ikun qed għaddej dan ix-xogħol u jiena ngħid li din għandha tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni li naħdmu b'dan il-mod ma nara lebda ġustifikazzjoni biex ma namlux dan. Jekk ma naħdmux f'id fit f'dan il-qafas tal-joint programming, inkunu edin nitilfu parti mill-valur tal-fondi, parti minnom. Anki mill-kalkoli qed naraw li bil-permezz tal-joint programming inkunu edin nżidu lajnuna b'xi 6 biljun. Il-kwistjonijiet li mhumiex fuq l-aġenda tal-lum imma li għandhom x'jaqsmu, xaġa li tasibna ħafna hija l-kussjoni kollha tal-lajnuna l-iżvilupp. Is-sena l-oħra ma tantx kienet sena tajba f'dan il-qasam. Kien hemm imma dana kollu xi pajjiżi li żiedu imma ma kienitx sena tajba forsi ma tantx konna nkwitati imma għal din is-sena l-istatistika torina li verament l-affarijiet tal-biża. L-ewwel net minn GN 9.42 ġejna għal punt 3.9 ġifri morna l-ura. Imma kien hemm erba' pajjiżi biss. Xi ħaġa li ma m'għandix tkun aċċettabbli għax fil-konklużjoni tal-MFF l-kapijiet tas stat qablu fuq 0.7. Ġifiri, maħniex qed naslu għal dawn iċ-ċifri. Meta wieħed qabel mal-aħħar pakkett tal-kupru, aħna qed qed nitkellmu fuq 10 biljun ta' euro għal pajjiż wieħed u l-infiq kien ta' 9 biljun. Anki ġifiri dan jinkludi l-għajnuna umanitarja li kiena nitlobkom sabiex intom titolbu l-gvernijiet tagħkom biex il-wedit tagħhom verament e, jibqgħu magħhom. hemm bżonn li verament nejnu lin-nies fil-kriżi l-għajnuna umanitarja mux xi um, soluzzjoni uħarija, inti biskun ettejn in-nies umu fuq saqajhom. Araw, per eżempju, kif se ngħinu fis-Sirja, fil-Mali, fil arn tal-Afrika. Nistaw natu iktar sigurta, prosperita li ċittadini tal-Ewropa imma irridu u kol noqodu attenti ħafna naraw xqat jiġri fil-żoni oħra ta' dinja. Ekk aħna edin biss namlu wedit firħa lill-imsiħba tagħna li fl-aħħar mill-aħħar imorru kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea Mela, mill-2014 sal-2020 il-proposta tal-Kommissjoni din ġiet imnaqsa minn 13 għal 16 fil-mija u huma biss il baġit nazzjonali li jista' jagħmlu tajjeb għal din id-differenza. Hemm bżonn nerġgħu niddefinixxu mill-ġdid kif jaħdem dan il baġit tal-Unjoni tantx hemm post fejn wieħed jimraħ, possibiltajiet mhux kbar Ma jiena nemmen li l-budgets nazzjonali hemm bżonn jiżdiedu u dan mill-perspettiva eh, tana, ovvjament din hija kruċjali. Issa, il-koerenza tal-linji tal-politika l iżvilupp naħseb dan is-suġġett hija xi ħaġa li dejjem aħna sħaqna fuqha fl-Unjoni Ewropea. U dejjem qed nippruvaw intuwa spinta l-qudiem din hija ħaġa tajba. Imma jekk inqis dak li qed issir realtà hemm biss ċertu elementi li imbidlu fil-verità. Imma jina gburi ngħid li dak li adotta l-Parlament dan l-aħħar, jiġifieri direttiva ta' trasparenza, għall-industrija kif il-responsabilta Michel Barnier, il-komissarju kollega tijaj. Nafu li l-affarijiet mhumiex dejjem ikunu ċar, dejjem nistgħu ngħidu li pajjiż qed jiżviluppaw għandhom ċertu risorsi huma huma jista' jużawhom aħjar. Ma mardux ninsaw li dawn il-pajjiżi ħafna drabi huma żgħar, vulnerabbli u jinnegozjaw mal l-entitajiet multinazzjonali li ħatant għandhom iktar qawwa biex jinnegozjaw. U ħafna drabi dawn il-pajjiżi jispiċċaw eh, jiffirmaw kontratti li ma jkunux daqshekk tajbina lihom, ma jkunx jaqbilhom sissa ma, ma, ma kenniex informazzjoni fuq il-proġetti differenti. Nina lek naħseb li trasparenza hija importanti ħafna l-ewwel pass biex l-affarijiet imorru għall aħjar Bekk ikun eżempju tajjeb ta' kif verament nkunu nistgħu eh, nuru li il-koerenza f'dan il-qasam huwa importanti punt ieħor dak li għandu x'jaqsam mal-linjam il-politika dwar li njam. Et nitkelmu li fuq l-importazzjoni tal-injam fl-Unjoni aħna biex niproteġu ċertu pajjiżi kien hemm ċertu inizjattivi importanti li ħadna f'dan il-qasam. Għal ġestjoni iktar sostenibli tal-foresti mhux faċli imma ħafna iktar pajjiżi qegħdin jitlu għalija. Dan l-aħħar aħna firmajna ftehim dan is-sens mal-Indonezja. Għalhekk aħna nieħdu dan l-approċċ verament inkunu qegħdin nagħmlu ġestjoni sostenibbli tal-foresti. Sitwazzjoni li verament kollox l-affarijiet imorru għal aħjar. Hemm it-tielet qasam fej edin naħnu wkoll bdejna ħafna drabi huma riżultati li joddu wara kollox imma kienem u kol pagament li manħalsux maħelli talax taċċa fuqhom. Hemm trasparenza iktar kompluta ta' dawn il-flussi finanzjarji. Jiena ħafna drabi nsib f'sitwazzjoni diffiċli għal meta l-kollegi minn dawn il-pajjiżi jgħidu li flejjes li ġew misruqa minn popli tagħna u qegħdin forsi f'xi pajjiżi pal Cayman Islands jew xi tax havens oħra. U mhux biss imma anki u iktar fl-Unjoni Ewropea u dawn qatt mhux se nerġgħu narawhom dawn il-flus. Għalhekk huwa importanti li nkunu iktar trasparenti, li nkunu responsabbli tax-xogħol li qed nagħmlu u li l-affarijiet naraw li jisir bl-iktar mod legali. Mhux biss ġifri fuq livell dinji kif fl-Unjoni Ewropea nistgħu ntejbu l-affarijiet f'dan ir-rispett. Għax mhux faċli li niddefendu il-rekwiziti kollha trasparenza il-ġlida kontra l-korruzzjoni jekk ikun hemm xi pajjiżi fej spiċċaw dawn il-flejjes minn dawn il-pajjiżi meta mbagħad isibuhom l-aċċess għalihom ma jibqax faċli. Nafu wkoll li it-taxxi se jkomplu jolow. Il-kollega tiegħi tal-agrikoltura Is-Sur Siolos qal pubblikament li huma lesti faċċjaw dawn il-sussidi tal-esportazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura. tajjeb ġifiri li insegu linji ta' politik bħal dan. Nisna dikom eżempju oħra anki għal kummerċ aħna nixina niksbu ħafna l-inizjattiva tal-armi. Ta, ta, ta l-inizjattiva Everything But Arms. Għalek l-approċ għal-koerenza ovvjament aħna tajna eżempji pozittivi, aħna nistan nkunu gburin ta' dak li diċa ksibna. Mux mm, għax li rridu dejjem ikunu kritiċi, ma għadba għanna ħafna x'namlu. Jiena nemmen li aħna il-mexxejja fuq livell dinji imma il bżonn inkomplu bix-xogħol tajjeb nippromovuh u għalhekk jiena l-membri tal-parlamenti nitlobkom li tappoġġjaw dan ix-xogħol għax ħafna drabi jkun hemm min jaħseb li ma nkunux qegħdin naħdmu fl-interess tal-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn ta' iktar trasparenza, iktar affarijiet ġusti fil-qasam kummerċjali iktar koerenza bejn il-linji ta' politika differenti. Għax dan mhux se dajjifna, anzi se jsaħħaħna, Iġibinna iktar tħul. U ma rridux naraw sal-punta ta' minn biss, naraw ċertu gruppi li għamlu lobbying, irridu verament naraw em, verament kif ċittadini tagħna jistgħu jibbenefikaw minn dan. Għalhekk jiena nixtieq ilkom suċċess f'dan il-laqa għal qed nitkellmu fuq il-politika tal-iżvilupp, nippruvaw naraw l-riżultati pożittivi li ksibna u l-isfidi li għadbaqalna biex naħdmu flimkien għal joint programming jiena nispera l-Parlament inti iktar informazzjoni u tarif fil-ħarifa naraw kfix inkunu wasanna dak iż-żmien għax tajjeb li jkollna follow-up ċar dawk eh, pajjiżi li diġa qegħdin jaħdmu fix edima pajjiżi partikolari għax verament jekk aħna ma nagħmlux dan il-joint programming ma nkun mhix ħaġa li wieħed jista' jiskuża ruħu għaliha. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi, Sur P. Bugs. Issa nixtieq niftaħ id-diskussjoni għal skambju qasir ta' pożizzjonijiet mal-Kummissarju għal dastant Nitlokkom tajdu minn fejn ġejjin, minn intkom, tajdu isimkom qabel ma tagħmlu l-mistoqsija tagħkom lill-Kummissarju. Ma tantx għandna ħin għal daqstant eh, nitlobkom tagħmlu intervenzjonijiet osra. Please tell who you are. mein Name ist Karin Roth. Karin Roth mill-Germania tal-Grupp Soċjalista. L-għonet nirringrazzja l-Komissarju għal-klim tijaw. Aħna diġam xejn għal-qoddim il teorija u fuq dak li għandu xaqsam mal-prassi u l-programmazzjoni konġunta jiena neċteqnajt ngħid li jiena kuntenta illi l-luma proċedura aktar rigoruza għal snin ġejjin. U għal daqstant il-Parlamenti Nazjonali appoġġaw din l-inizjattiva mistoqsija fuq settur ieħor illi ma jirigwardax forsi il-mandat tijak, imma il ftejm kommerċali illi huwa eh, suġġe eh, anki fuq suġġett riċerka Fil-Kummissjoni jeżisti torzisti koordinazzjoni fuq dawn l-aspetti importanti l-impatt ta' dawn il-policies fuq il-pajizi li qed jiżviluppaw. E ċoħe e, rritnajtin koordinazzjoni ta' dawn l-aspetti. Tista tajdinna fi klimiħor kif din il-koordinazzjoni bejn disciplina u oħra isseħ e, fuq dak li għandu xjaqsam mal-testi legali li bħalissa qed jitħejjew. Grazzi. Grazzi ħafna. E, issa l-kellim li mis, għajdinna minn int u minn fejn int? Komissarju, jiena se nitkellem iktar tard u naqbel ma dak li inti għad il-kumitat tiegħi qed jitkellem bħalissa fuq is-sikurezza tal-ikel u aħna eh, inkwetati fuq l-impatt tad direttiva tal-bio ikel, tal-biofoods. Hemm intenzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex ibidluha din id-direttiva u biex jiżguraw li direttiva fuq il-biokorburanti ma, ma titħolx kompetizzjoni mal-produzzjoni tal-ikel. U ikolla reperkussjoni fuq is-sikurezza tal-ikel għal daqstant jiena kont qed eh, nistaqsik jekk inti taħsibx li din hija kwistjoni li tista' tiġi affaċċata għax hawnhekk l-Unjoni Ewropea fil-fatt qiegħda timxi kontra l-istqarrijiet tagħha fuq dak li għandu x'jaqsam mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw nati il-mikrofonu lill-komissarju biex jirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet sa' kemm intkom tippreparaw il-mistoqsijiet li miss. Jiena nistanajt li aħna kull ma nagħmlu meta għamlu deċizjoni dejjem namlu evalwazzjoni tal-impatt fil-inizjattivi tal-Kummissjoni. U dan jfisser li qed jiġu analizzati anki l-impatt fuq l-attivitajiet kollha, il-kulleġġ kollu jieħu sem f'dan it-tip ta' koordinazzjoni. Fl-istess ħin għandna bżonn identifikaw ċerti oqsma fejn nistgħu niksbu l-iktar. U bħalissa qed nifoka fuq żewġ direzzjonijiet mal-kollegi individualment. E, intom semmejtu riċerka u l-iżvilupp, din hija waħda mill-osma, u bat anki l-osma kollha fejn għandna strumenti finanzjari sostanzjali illi jistgħu jispronaw l-iżvilupp. U għandu jkonna approċ bilanċat u naħdmu l-istrumenti kollha finanzjari. U qed nara anki mal-kollegi eh, l-osma fejn hemm l-ikbar potenzjal lejn eh, dan din iż-żida. Is-sur Barnier wieħed minnhom, u mbagħad fl-agrikoltura eh, daċan ċolos, u mbagħad ukoll il-Komissarju ta' Sajt Marija Damanaki u qed nara hawnhekk l-ikbar impatt fuq eh, fu il-pajjiżi eh, imsieħba tagħna bil-politika bil tagħna. Eh, għanna fċerti osma rridu b-mod proattiv. Il-koordinazzjoni mhux dejjem hija eh, suffiċenti, hija bħal programmazzjoni konġunta. Irridu nidentifikaw kwistjonijiet fejn irridu naħsbu b'mod proattiv. għax ħafna drabi il-kwestjonijiet jibqaw wiqfa u ma jimxux il-qoddim ek ma neħdux azzjoni partikolari fuq dak li għadu xaqsam ma l-izvilup. Jina man waħalx fil-kollegi għax għandhom anki juma ħafna xogħol xjamlu u u naturalment din l-Komissarju tal-Izvilupp li jimxi eh, iktar qoddim. Fuq il-biokarburanti, Fil-politika tagħna b'mod partikolari fl-enerġija, aħna ħadna deċiżjonijiet li ma nappoġġawx proġetti li rigwardaw il-biokarburanti. Anki l-leġislazzjoni interna tal-Unjoni Ewropea fuq il-bio fuq is-sostenibilità il bio fuq is sostenibilità tal biokarburanti hija msaħħa, toħroġ msaħħa, u qed ngħid li aħna insegwu morċar illi din il-policy tiġi rispettata. Il-mistoqsija tiegħek hija uh, fuq il-miri tal-biokarburanti. Jiena naturalment minn mhux responsabilità tiegħi ngħid kemm sem bidluha. Imma naturalment hija ħaġa importanti li u lej tieni ġenerazzjoni tal-biokarburanti. uh, fuq dak li għandu xieqsam mal-residwi tal-bidja biex nkunu nistgħu nirriproċessawhom. U din il-politika mhix għal qudiem għax irridu anki nitkellmu b'mod ċar anki fuq il-kwestjoni tal- tal-żejt u l-użu taż-żejt li qed ikollu impatt fil fuq l-ambjent anki jekk dan ma jiġrix fil-Unjoni Ewropea hija huwa importanti illi fl-enerġija nimxu f'żewġ direzzjonijiet, waħda minnhom hija l-effiċenza tal-enerġija, u nixtieq nagħmel parentesi żgħira, jiena kont eh, ġejt sorpris b'mod pożittiv fuq l-Istati Uniti għax eh, eh, dari kien ikun hemm problema, per eżempju, fil-flotel, fil-lukandi. Issa, ma nafx kif irnexxilhom e- e- ibidlu din il-policy għal lejn l-efficienza tal-enerġija. U dan huwa propju grazzi għall iżvilupp ta' teknoloġija. Għax jekk nara E l-iżviluppi ta' teknoloġija fil-telekomunikazzjoni, per eżempju, kienet rivoluzzjoni. U fl-enerġija għat rridu namlu ħafna, rridu ninvestu iktar f'dawn it-teknoloġiji biex nevitaw e, dipendenza tagħna mill-karburanti fossili. Għal daqstant, l-enerġija sostenibli għanna bżon ta' enerġija sostenibli id-doppju e li għanna l-lum, għax irridu naslu għal soluzzjonijiet teknoloġiċi. Ek aħna ma nsegwix din, għax najdu li t-umwis, aħna għatma se naslu għal teknoloġiji ġodda. E, e, huwa diffiċli li wieħed jiġret kontra lo żvilupp tal-biokarburanti għax hemm il-Brażil pereżempju fejn qed jiġu użati ħafna. Eh, mhux għas tagħna għall-konsum intern. Għal daqstant huwa diffiċli li segwu dawn l-inizjativi ta' enerġija għal kulħadd eh, aħna rridu segwu il-programmi tagħna. Grazzi, tajt il-President. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, l-ewwel darba li qed niltaqgħu f'dan il-mod fl laqgħa bħallina lek nirringrazzjak tal-li din il-laqgħa. Ovvjament, tajjeb li nibatu messaġġi tagħna lill-gvernijiet u invitu kol li għalija importanti l għol net kif se jinqasam ix-xogħol il-komissarju qal li il-fat li ma jkunx hemm divergenzi bejn ix-xogħol li nagħmlu tagħna għax dan ifisser li l-flus jintilfu. Il-imsieħba tagħna iridu jiffaċjaw xi 15 jew xi 20 mod differenti ta' kif jagħmlu x-xogħol, anki fil-qasam tas-saħħa pereżempju kien hemm xi 500 proġett b'ħafna flus u daw ma jkunux jistaw jużaw il-flus, jassorbuhom il-flus kif suppost u jagħmlu l-almum il-proġetti li kollom. Għalhekk, ma tasbux li forsi tajjeb li wasal iż-żmien u tkun ħaġa tajba li ninkoraġixxu in-nies biex ix-xogħol jinqasam iktar aħjar, ma tasbux li tkun iktar ħaġa tajba li nkunu nafu eżatt min huma id-donaturi. Dawn ħafna minnhom tiċa għandhom jużaw prassi tajba tajba fuq proġetti differenti u naħseb li tkun ħaġa tajba li verament naraw em, li xqed jagħmlu tajjeb ċertu stati membri ħafna minnhom għandhom politika integrata u tajba. Ġifri l-ewwel mistoqsija tiegħi ma naħsbux li għanna nużaw eh, l-eksperti speċifika fejn huma esperti eh, ċertu stati membri nużaw għadi nibnu fuqa. Issa, it-tieni punt, nafu li xi ftit snin ilu fil-Kummissjoni konna bdejna Eh, ċertu kategoriji ta' donaturi, ġifiri kull stat membru kien jagħti l-informazzjoni fuq il-proġett il kun qed jagħmel l-intenzjonijiet, strateġiji, l-flus u kellna qisu atlas. Il-kummissarji setgħu jkunu jafu min kien qed jagħmel eh, liema proġetti u fejn il-Kummissjoni setet ukoll tagħti il-kontribut tagħha ċifiri xċara minn dan l-attas ta' donaturi jiena nishtiq ngħid eh, kummissarju li meta jiena kont kummissarju naf kem kien diffiċli li wieħed ikollu l-informazzjonijiet eh, ta' min jorbot fuqhom. Għax kien hemm ċertu pajjiżi mhux dejjem ridu jagħtu informazzjoni fuq il-proġetti li ridu jiżviluppaw. U ma kienx faċli jibnieh dan l-atlas. It-tielet punt li għadna ma semmejniex x'qed jiġri minn dawk il-msieħba tal-Kummissjoni l-Istati Membri ma l-donaturi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, per eżempju, pajjiżi li jagħtu ehm, għajnuna u entitajiet u għaddiet. Umbat ir-risorsi punt ieħor. Jien naħseb li l-aġir ta' ċertu stati membri wieħed irid jgħidu huwa jagħti skandlu fl-2005 l-istati membri tagħna rridu jaraw li sal-2010 jilħqu 0.56 tal-PIB u sal-2015 konna qed naraw li nilħu għall-inqas nofs dawn iċ-ċifri xejn ma irnexxilna niksbu dawn iċ-ċifri aħna issa. Affarijiet oħra li jinkwetawna li qegħdin nitkellmu fuq il taxxa fuq il-transazzjoni finanzjari li jiena nemmen fija Imma il-diskors fuq dan imbidel meta aħna bdejna b'dan il-kunċett ta' din it-taxxa lan tal-użu ta' dawn ir-risorsi kien għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex ngħinu lin-nies ta' dawn il-pajjiżi. Illum qegħdin ngħidu li rridu nużaw dak il-leħ biex ngħinu il-budget nazzjonali. Eh, Mussaniħu iktar ħin għax senjura president se tkun setta ħafna fil-ħin. Imma dawn kienu l-mistoqsijiet li kellina biex anki niftħu dan il debattitu Grazzi ħafna. Grazzi, u minnu li ma tanċanna ħin, għalek jiena nitlob li ma titkelmu xal iktar minn minuta u nofs. Senjura Jola Jong. Thank you very much. Grazzi, President. L-għonet nishtiq najt li Jena nilqa il-kommenti tal-Komissarju. Jena mill-Parlament tal-House of Lords tal-Renju Unit. Jena kontent nara li posterità u, u dawn il-kustjonijiet ma jistaw jiġu uh, mill-ħuqa minna l-izvilup, mill-għajnuna l-izvilup. Irridu nitkelmu fuq l-izvilup dawn il kondizjoniet li ma daċxajn wahda mibdula. Rridu nħarsu lejn il-lingwaċ, il-kwestjoni li nitkenmu fuq id-donaturi u il-pajizi li jirċevu. <clears throat> Mish ħaġa forsi ta' jnuna, rridu nħarsu leja din un u flimkien ma din il-bidla tal-atteġġament u naraw ximpatista jkolla jkollha fuq il-perċezzjoni pubblika. it tini punt nistaqsi nist il-Komissarju xieħseb li huwa rwol tal-NGOs u tas-soċjetà ċivili fil izvilupp speċjalment dawk li dawk li edin bazati fil pajizi li jirċevu lajnuna. Grazzi, ħafna. Is-sur Danna mill-Belġu. Na, issur donja naf li mux faċli t-pronunċaw ismi. Jina mill-Kamra ta' Reprezentanti tal-Belġu, kummissjoni fuq is-suġġett. L-ewwel net, Sinjura, verament grazzi proset tal-li jinti organizzajt din il-laqa. Jiena naqbel ħafna mal-Kummissarju għalhekk mhux se noqgħod tawwal Żewġ kummenti. L-ewwel kummenti tiegħi mill punto di vista tal-koerenza tal-linji tal-politika u trasparenza li semma il-kummissarju meta semma l-eżempju tal-foresti u l-isfruttar tagħhom. Huwa importanti ħafna lek li l-Unjoni Ewropea tiġġieled kontra korruzzjoni attiva ta' ċertu kumpanniji Ewropej li jisfruttaw ir-risorsi naturali ta' pajjiżi. Anki illum nafu li ċertu ditti li anki għandhom eh, eh, il-kot fil-borza jgħatu il-bakxix biex ikunu jistaw jihdu l-kontratti. Aħna fuq l-Unjoni l-Ewropea emżon u koll ma naħdmux wahidna naraw li l-OECD u koll taħdem f'dan is-sens biex anki mal-BRICS, mal-pajzi tal-BRICS, dawn għom li l-koerenza ġib inkoerenza kompluta. Ovvjament hija kwistjoni ta' koerenza, ta' effiċjenza għal pajjiżi li nkunu qegħdin nejnu u ovvjament din hija wkoll responsabilità viżavi in-nies li jikkontribwixxu. X'afna drabi joqogħdu lura milli jagħmlu dan fejn jarraw li hemm il-korruzzjoni anki passiva u nafu li dawn jagħmlu sakrifiċċju biex ikunu jistgħu jikontribuċu. It-tieni punt huwa fuq l-importanza li naraw li l-parlamenti lokali ikunu informati bil-għajnuniet li għetija nataw il-pajizi. Smajna, per eżempju, Tanzania, l-proġetti, anki bil-Malawi, smajna komissarju jisemmiħ. Meta nitkellmu f'ċertu pajjiżi li għadin jiżviluppaw, jiena naf li in-nies igergru mill-fatt li l-governi tagħhom ma jagħtix informazzjoni anki minn meta ikun qed isemmi l-budgets dawn. Il-pajjiżi għandhom mhux biss ikunu koerenti u trasparenti u dan jagħmluh b'tali mod li meta nkunu qegħdin firmaw ftehim ta' għajnuna jinformaw l-nis biex ikonna verament politika attiva. Wasalt fl-axħar, Signora President. Ms. Lustra, you have the floor for one and a half minutes. Għal minuta u nofs, il-kellim li mis. Jiena u koll nishti nifraħlek tal-li organizzaj din il-laqa, President. Jiena niħu l-mikrofonu sempliciment biex nappoġġa dak li għal kummissarju eh, u nilqa l-klim tijaw. Għandu raġun, inti taf illi meta nivjeġaw naraw l-effett tal-proġetti tal-izvilup, rajna kif il-kwistjoni qed tiżviluppa u hemm idea ċara illi hemm bżonn li jkun hemm programmazzjoni konġunta u, u, u koerenti għal biex ikun hemm iktar effettività. U nixtieq nappella l istati membri kollha u nittama li grazzi għall isforz ta' kulħadd jirnexxinna. U ma tix ngħid ħaġa oħra. Inti għad. Illi l-għajnuna tal-izvilup mhuwiex għaddej mill-aħjar żminijiet, propju mħabba fil-fatt li ċerti pajjiżi membri ma ma rispettawx il wedet tagħhom. Dina irridu naqrawa b'żewġ sensi. Għax ċerti pajjiżi madomx jinteressaw roħom l-għajnuna l-izvilup. U mat meta jieġu Brussel jajdu illi l-għajnuna l-izvilup ħaġa importanti l-għanda tkun qawwija. Jina nixtieq illi dawn il-membri għandhom ikunu korenti dak li nsi jajdu f'pajizna mbagħad dak li jsir f'Brussel. E, u mat għandi mistoqsija, il-kooperazzjoni <clears throat> mal mal nofsinar palissa f'dawn il-momenti illi il kooperazzjoni għaddeja. Jista jkunem xaħat illi e, kollu tentazzjoni li naqqas il-kunċett ta' għajnuna l iżviluppu kooperazzjoni. Ma aħna kollha nixtiequ namlu kontra, nixtiequ nżidu l-kooperazzjoni un ntejbuha f'dawn il e, Da sekk importanti. Grazie. Isur Antel mill-Lussemburgu. Minu ta' nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishtiq nifraħ il-Kommissarju għall-impen tiegħu anki fix-xogħol li għamel mal-ġus maquda. Weta qed jippreparaw l-iżmin ta' wara l-2015 għall-MDGs l idea hija kif l-anijiet tal- l-MDGs ikunu jaqblu mal ehm, tkabbir sostenibli. Jina naħseb li dan huwa pass tajjeb ħafna l qudiem fil-korenza tal-linji ta' politika. Imma xtaqt inkun naf jiena x'qed jiġri f'dan il-proċess, fiex qegħdin ma taħsibx li l-idejat li inti diġà qed tinna bihom se, se naslu anki fil-kuntest tal-ġnus maquda bihom, dan huwa importanti għax dik kif diġà qed huwa importanti ħafna fil-koerenza tal-linji tal-politika. Il-bira fil-Kumitat tal-Affarijiet Barrani fil-Parlament tal-Lussemburgu li nittrattaw ukoll il-kooperazzjoni, aħna deċidina li nstidnuk fil-tiltaqa' magħna biex nitkellmu fuq il-Forum Ewropew naħseb li eh, tajjeb nidiskutu dan għax mhux parti mill-budget tal-Ewropa u tkun naħseb ħaġa tajba ndiskutu miegħek fuq dan il-fondi biex ikonna perspettiva aħjar tal-affarijiet u anki biex ikonna ftit kontroll parlamentari fuq dan il-fond tant importanti. Grazzi ħafna. I now give the floor. Issa Sinjura Vajer mill-Awstrija. Grazzi ħafna, President. Petra Bayer, president tal-sottokommissjoni tal-Parlament Austriaku fuq l izvilupp Et najdu illi responsabilità soċjali tal-intraprizi fil-futur se titlob li kunem fil-futur eh, kriteri ob ta', ta obbligu u miex kwestjoni bista <clears throat> marketing għas soċjetajiet huwa importanti ħafna illi f'dan la bozz ta' direttiva jiġu inklużi anki kriterji oħrajn tal-iżvilupp. Fil-fatt nistaqsi jena dawn il-kriterji tal-iżvilupp se jkunu inklużi inti tkellim fuq il-politika <clears throat> tal-biokarburanti tal-Unjoni Ewropea. Hemm intraprizi Ewropej illi edin jaharbu mill-direttiva Ewropea. Issa jekk ikun Mozambik, Tanzania jew pajjiżi oħrajn, qed nara illi dejjem hemm fondi tal-pensjoni Ewropej illi edin eh, jihdu fidejom l-artu għal dastan ta' bżon li nihdu interess f'dawn il-problemi. Grazzi, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi għall l-intervent tijak. Ina verament napprezza il-xol li għamelt, anki dak tassur sur Michel Barnier, għandi zoċ mistoqsijiet zaqr. X'qed jiġri bil-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qegħdin jizviluppaw Jiena rapporter permanenti għall-għajnuna umanitarja u nara li f'dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna riżorsi naturali kważi xejn xejn ma jasal għanti ċittadini pala riżultat. Din hija sitwazzjoni verament drammatika. Tieni mistoqsija x'qed jiġri bil-taxxa f'ċertu pajjiżi tal-Afrika. Anki ma' Louis Michel eh, tkellimna fuq dan, nistgħu nagħmlu ħafna biex ngħidu dawn il-pajjiżi qed jiżviluppaw. Għandi tielet mistoqsija x'qed jiġri mill-ftehim ta' Kotonu. Grazzi. L-aħħar kellim issa? Is-sur Pisco, Portugal. Grazzi, Signora President. Nishtiq nistaqsi żewġ mistoqsijiet. l onet xinu x'inhu l-livell ta' koordinazzjoni bejnietom eh, tal-pajjiżi membri u anki mal-Unjoni Ewropea fuq dak li għandu x'jaqsam mal-koordinazzjoni tal-politika tal-iżvilupp, speċjalment meta wieħed is li ħafna pajjiżi għandhom interessi importanti ħafna li kollom kooperazzjoni bilaterali <laughs> mal-pajjiżi li għandhom dawn proġetti ta' kooperazzjoni. Tini mistoqsija, nishtiq nkun naf sali ma' punt hemm koordinazzjoni ma' pajjiżi terzi, per eżempju Ċina, Brażili, li ma' msieħba importanti tal-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna qed ninnotaw illi f'ċerti pajjiżi hemm azzjoni eh, diffiċli Imma għal dastant importanti li jkun hemm dialogu fuq dan il-livell. Grazzi. I give you the floor, Mr. Peebalgs, to answer all... Issa nati il-mikrofonu li sur Peebalgs biex jirrispondi fil-qosor għal dawn il-mistoqsijiet kollha. Grazzi. Ija nasa nati risposti osra. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-speċjalizzazzjoni tal-izvilupp. Ah, hemm żewġ livelli. Jiena naqbel illi l-Aġenziji tal zvilupp tal-Lajnuna bħal GIS, Portugal Aid jew anki l-Ispanjoli għandu jkollhom speċjalizzazzjoni fil- uh, Imma fuq livell politiku dana jiddependi mill-gvernijiet huwa diffiċli li wieħed jgħid li l-Ġermanja uh, eh, se tajn fil- uh, eh, saħħa u l-Kummissjoni fl-Edukazzjoni. Uh, Uwa, però kruċali illi l-Aġenziji tal-Iżvilupp tagħna jagħtu l-iktar eh, għajnuna għall-iżvilupp l-aħjar possibbli eh, fil-post għax hemm bżonn għal dawn l-aġenziji tal-iżvilupp. U ngħid li dawn l-aġenziji bla dubju iridu juru illi aħna nistgħu nużawhom biex jagħmlu fornitura tal-għajnuna imma fuq il-level politiku għad hemm bżonn illi konna il-programmazzjoni konġunta u nifmu fejn sejjer il-pajis u fejn nistgħu ngħinu blaħjar mod. Fuq fuq l-atlas ma memlebda e, progress, il-periodu diffiċli, mhux għax ma' uxrida. Hemm kwistjoni tar-realtà u tal-għajnuna għall-iżvilupp tiġi motija b'mod illi il-koordinazzjoni interna anki fil pajizi membri u anki fil-kummissjoni bejn delegazzjonijiet u s sede emżon illi t e, e, e, Irrid Ritnajt li sfortunatament hija kwistjoni sistemika, mhux kwistjoni politika biss, hemm bżonn illi naħdmu fuqha iktar. Fuq il-kooperazzjoni esterna, hawnhekk naħseb illi għamilna xi ftit ta' progress. L-ewwel net, E, e, e, tiebna fil-rapporti tagħna mal-Bank Dinji u mal-IMF. Fl-IMF per eżempju billi namlu taħriġ għal ġestjoni tal-fondi pubbliċi u amministrazzjoni mal-Bank Dinji għanna u koll program biex niddiskutu dimensjoniet politiċi. Hemm iktar komprensjoni bejn il-operaturi kollha, mbagħad għandna Eh, flimkien mal-Amerika ċerti proġetti illi eh, fċerti pajizi edin jirċevu ċerti fondi direttament mill-Kommissjoni, per eżempju, għas Sudan ta' Esfel. Għamilna però passi l-qoddim f'dan it-tip ta' koordinazzjoni. India, Ċina u Brazil għatem xol xisir għaliex għat em xiftit distanza fu il-tassa ta' transazzjonijiet finanzjari se tkun progress. Ma nistawx naħsbu illi dawn il-kwistjonijiet se nirsolvuhom billi nieħdu mill-gvernijiet. Dejjem il-kwistjoni ta' min se jagħti iktar min se jagħti inqas. E, hija kwistjoni bejn il- donatur u min jirċevi. Għanna bżon ta' source għal biex inkunu nistaw nafaċaw din l-sfida. Għax inkella se tkun dejjem problema tal-relazzjoni bej il-donatur u l-pajis li rċevi. Tista tkun kwasjasi taxxa imma għandu ikolna l-possibilità li jkollna il-kapacità li nifinanzjaw dawn il-problemi, eh, mux biss bwedit individuali. Ir-rol ta' soċieta ċivili huwa enormi. F'kull soċieta eh, hemm postijiet fejn l-organizzazzjoni ta' soċieta ċivili huma f'saħħitha u mbżon napoġaw dawn l-organizzazzjonijiet u anki il-municipalitajiet lokali, mux biss bħala aġenti tal-għajnuna l-izvilupp imma biex nibnu soċietajiet li jkunu iktar maturi u iktar saħħithom biex jirisolvu dawn il-problemi bħal Ghana per eżempju f'ċerti pajjiżi għat ħafna xisir, pero huwa kruċjali li nappoġġawhom Fuq il-kwestjoniet tal-tkabbir finanzjarju u tal-OECD, eh, dawn huwa kwestjonijiet li ridu naħdmu fuqhom. Fuq it-trasparenzi però ma dawn l msieħba hemm żewġ modi, hija personalment naħseb illi hemm ħafna problemi ta' trasparenza li ġejjin minn għandna għax eh, lajnuna għandha tkun prediċibbli u għanna nirrispettaw l-wedit li namlu u anke fil-proposti tal-gvernijiet per eżempju, għas-sena diħla għanna l-Malawi, għandu jkun parti mill-budget tal-2014, għandu jkun prezenti, imma il-flussi tagħna huma eh, mhumiex żuri. Għal-għastant, jek weħed poġġi xi ħaġa fil-budget li għandu xaqsam mal-Burundi, eh, mbagħad iridu jaqtaw l-espiżi, Naturalment l-interpretazzjoni miex preċiża, mbatt il-nis jasbu illi eh, jek ma jaslux dawn il-flussi eh, eh, jaħsbu illi mux ġejja lajnuna. Sfortunatamente trasparenza ja miżewġ naħas. Mbagħad il-kooperazzjoni triangolari, naf li hija kwestjoni triangolari. Mish kwestjoni ta' kooperazzjoni biss. Naturalment minnaħa tal-investimenti e li l-pajizi li għet jizviluppaw għandhom bżonnom daw biex jizviluppaw, imma ċerti proġetti ta' pajizi li għandhom tħul bax jitolbu ċerti proġetti, però għat memx strategija fil-kooperazzjoni mal-nofsinar. Però mux ħaġa tajba li wieħed jitkellem fuq eh, nofsinar nofsinar jew tramuntana nofsinar. Eja kwistjoni globali. L-investiment ma jbiddilx jekk il-flus ġej mill-Latvija u mill ċina ma tagħmilx differenza eh, eh, huwa żball illi huwa kooperazzjoni triangolari. Jena eh, triangolari insemmija eh, triangolari dik la kooperazzjoni namlu mal-Australia u mal-Fiji per eżempju. Eh, Fil-Unjoni Ewropea, Eva, hemm bżonn nipprovaw imbidlu din il-struttura illi hemm differenza bejn eh, l-Unjoni Ewropea u Malawi u l-Brazil u l-Malawi. Eh, eh, L-għanu għal-istess, għax huwa biex jizviluppaw il-Malawi. Wara l-2015, aħna nittamaw ħafna li dawn il-miri u dan l-approċ jiprevali u nittama li jimxi fuq l-istedina għal-parlamenti nazjonali għalija hija priorità assoluta li jisiru dawn iżjarati, dependi mill-aġendi, però jiena nirrispondi dejjem mod pa pozittiv għal kwalunkwe parlament nazjonali biex immurna nagħmel iżjara, kull ma rridu nsibu data fuq il-biokarburanti. Jiena uh, rispondejt, mem lebda relazzjoni bejn ir-riżorsa naturali u tħul. Hemm bżonn ta' iktar trasparenza għax il-perċezzjoni hija illi il-ħlasijiet isiru minn minda jiġi firmat il kuntratt Normalment meta jiġi rkuprat l-investiment jaslu l-flus għal gvernijiet, imma meta l-proġett jiġi post-post, eh, hemm il-perċezzjoni jekk il-pajjiż u qed jirċevi jew le. Imma li ħaġa importanti hija trasparenzi meta eh, eh, il-flus jaslu u li huma l-kondizzjonijiet. <coughs> fuq eh, l-amministrazzjoni ta' taxxa mbagħad. Aħna sissa ikkonċentrajna fuq il-ġestjoni tal-finanza pubblika Però fil-amministrazzjoni ta' taxxa aħna qegħdin nappoġġaw il-font mill-IMS biex insaħħu l-amministrazzjoni ta' taxxa u se nkunu pożittivi ħafna jekk pajjiż e, jitstinna biex nappoġġjaw l-amministrazzjoni ta' taxxa. Sissa, sfortunatament ma kien hemm lebda talba. U dawn huma e, tasib fuq il-futur ta' Kotonu għadna fil-periodu ta' riflessjoni għadna sal-2020 Dan huwa proċess u ma nistax nagħti risposti għalissa. Ġa fuq il-Brażil u fuq ċina u koll rispondejt għadna fil-bidu u fuq il-livell ta' kooperazzjoni mal-pajizi membri. Nistanajt li aħna il-ħakna dak li, dak li jista' jkollna f'dan il stadju attuale tal-iskambju ta' informazzjoni u koordinazzjoni. Il-programmazzjoni konġunta e għal pass li jmiss. U għandu għandu jirrexinna għaliex naħseb li kif qed naħdmu issa bla dubju mhuwiex maħnex qed nirrispondu b'mod responsiv pinsejiet kif aħna qed nitrattaw il- flus tal-ċittadini. Aħna ma nistawx nibġu u dima unnek il-programmazzjoni konġunta importanti, ma nistawx assolutament infallu għax huma dawn flus tal-ċittadini Ewropej u aħna rridu nuruhom illi għal kull euro li jiġi investit hemm kwalità ġejja. Dak li qed joħroġ mill-Kummissjoni għandu jaffaċċa il-problemi kollha tal-pajjiż u imexxi dak il-pajjiż il qudiem Grazzi. Grazzi. Sur Pibax, tajtna il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan id-dibattitu, grazzi għal ħin tiegħek. Issa nati il-mikrofonu l-kollega Sur Gerens u l-post tiegħi għax issa nagħlqu din il-parti tal-laqatana. Merci uh, Eva Jolie. Grazzi ħafna, Signora Eva Jolie, jien għandi veru problema bil-ħin, għax suppost ridna nitkellmu fuq il-koerenza bejn l-10 naqsin kwart sal-11 naqsin kwart għaraw fiex edin ġifiri nofsija biss ġifirina l-introduzzjoni tiegħi sa naqbiża u naraw li verament ikonna dibattitu mal-reprezentant tal-Parlament Nazzjonali. Aħna edinaw biex nisimawkom. Tfir mux ta' l introduzzjoni tijaj. Suppost u kol nisimaw Is-Sur Westcott għalli li jes umbat l-Espanja, l-Ispanja, l-Portugal, l-Ungerija u r-Renju Unit ħammes minuti il- kulħadd suppost, imma ħan nitlobkom li tiqfu wara erba' minuti u sur Westcott fil-qosor ħafna ħafna biex naraw kif se nirkupraw ftit ħin u rappreżentanti tal-istati membri intuhom iċ-ċans jitkellmu. Għalhekk nitkellem ftit fuq id-definizzjoni tal-koerenza tal-linji ta' politika għalija dan ifisser li ma nħottux eh, knisja u biex nibnu oħra. Iġifiri, jekk nifmu dan il-konċett, inkunu nistaw innaqsu l-izbalji li namlu fl-approċċi kollha tagħna u f'setturi differenti. Għalhekk nitlob is-sur Westcott biex jintroduċi d dibattitu tagħna mill-perspettiva tal-LIS. Grazzi ħafna. Um, I know the commissioners had to leave for another Grazzi President, il-Komissarju kellu jitla għaliex għandu laqa oħra. Jena, nista' nżomm fil-qosor ħafna għaliex kważi fuq il-kwistjonijiet kollha li qed niddiskutu il-femmijiet tal-Komissarju li jejes huma l-istess u naf li jaqbel ma' kważi kull ħaġa li ser ngħid. Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna u l involvimenti għaw fl-iżvilupp jimbet mill-direzzjonijiet li aħna jkonna mill-istati membri. Ġifiri l-Unjoni għandha tiskura konsistenza fost setturi differenti u l-azzjoni esterna li teħtieġ. U l-azzjoni esterni kollha tagħna għandhom iqisu il-perspettiva tal-iżvilupp l-irwol tal-IES għalhekk huwa wieħed integrali sabiex eh, niksbu l-anijiet ta' żvilupp madwar id-dinja. Ir-responsabiltajiet tiegħi kopru l-Afrika u bekk jiena ser nifoka fuq ċertu eżempji ta' kif fil-prattika aħna dawn nwettquh fil-pajjiżi Afrikani u kif il-koerenza politika hija parti mill jes mhux biss ta' żvilupp imma f'dak li għandu xaqsam il-sensila kollha tal-politika tal-Unjoni mill-kummerċ għall-ambjent għas-setturi soċjali u l-bqija. L-esperienza personali tiegħi, eh, xolti fl-Afrika, fl-Ewropa, b'mod nazzjonali, il-konnessjoni bejn is-sigurtà u l-iżvilupp hija waħda kruċjali jekk aħna rridu niksbu l-għanijiet tal-iżvilupp tagħna. Din il-koerenza narawa b'ħafna modi, f'ħafna modi differenti, huwa fih dan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, fostna, fost il-Komissarju, fostna l komissarju tal izvilup u kol mal-Parlament Ewropew illi miegħu ikonna skambi regolari u it-tininet għandha tkun koerenza mal-linji ta' politika tal-Istati membri fejn dan jiġi implementat f'pajjiżi speċifiċi fl-Afrika u kol flimkien mal-imsieħba internazzjonali tagħna kif qal il-Kummissarju il komissarju il kummissarju Jiena u anke jien morna il-Bank Dinji u l-IMF il-ġimgħa l-oħra sabiex tajna niddiskutu kwistjonijiet mod kollettiv magħhom. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra importanti, il-koerenza ma' l-imsieħba Afrikani tagħna. Din hija kruċjali. Għaliex din mish relazzjoni ta' donatur beneficjarju, imma hija sabiex jinkiseb l-iżvilupp u tinkiseb is-sikurezza. Bekk aħna naħdmu mal-Unjoni Afrikana, il-komunitajiet reġjonali l kawas sadek u kol il-pajis individuali. U fiħdan kull pajis individuali aħna ma naħdmux biss mal-gvernijiet, imma ma' soċjetà ċivili, mal-komunitajiet ta' negozji, għaliex minna l-involviment tagħhom aħna maħni se niksbu il-miri l-anijiet tagħna. Dan kollu jorbot ma dak li rappresentantu li sejjaħ l-approċ komprensiv li aħna għanna sigurta għal l-izvilup u għal kwistjonijiet globali f'kull pajis Afrikan. Sena tikum tlet eżempji mis somalia is-Sahel u is-Sudan. Is-Somalia hija l-eżempju klassiku fejn qabel l-eżistenza tal-IAS l-Unjoni Ewropea kellha sensila sieħa ta' interventi li ma kienux konġunti kienna program ta' svilup ta' sinifikat fi Somalia f'Puntland fi Tramuntana fejn kien eh, tajjeb bizzejt kien sigur bizzejt li aħna nagħmlu daw l-azzjonijiet, kien azzjonijiet umanitarji, kienna involvimenti sabiex niġġieldu il-piracy. Grazzi għal eh, emusom u kol grazzi għal missjoni ta' taħriġ tal-Unjoni Ewropea sabiex inħarġu l-forzi u l-gvernijiet ta' Somalia. Iżda dawn kienu qed joperaw b'mod indipendenti u li jes en sabiex tiddaħal l koherenza sabiex ikun hemm diskussjoni kollettiva u kol jistabilixxi il-qafa strateġiku għal-qarn tal-Afrika set tanijiet kollettivi fejn dawn l-interventi kollha huma involuti u qegħdin naħdmu mal-Gvernijiet Federali tas somalia sabiex dan jitpoġġa fil-prattika u jkollna konferenza, ser jkollna konferenza sabiex naqblu fuq compact bejn l-awtoritajiet il-ġodda tas somalia u l-komunità internazzjonali kollha. Sabiex nagħmlu ħilitna u nappoġġaw l-isforzi tagħhom għall iżvilupp u għall kisba tas sigurtà fil-pajjiż. Fis-saħel l-kas tal-Mali jagħti xida ta' din il-problema, nistgħu nagħmlu kontribut kbir għall iżvilupp tal-Mali. Il-fondi ta' donaturi li daħlu fil-Mali eh, f'dan l-aħħar snin kienu kbar f'edukazzjoni, saħħa, azzjoni ambjentali, iżda dan kollu jista' jisfaxxa fix-xejn jekk is-sitwazzjoni ta' sigurtà Eh, jikompromettu, tikkomprometti dan, it-tfal, ikun hemm biżejjed skejjel iżda tfal ma jkunux jistgħu moru l-iskejjel għax mhux sigurta, sigurtà, m'hemm sigurtà, inutli ikun hemm il-clinics. Għalhekk mingħajr ma niksbu sigurta ma nistgħux niksbu l-għanijiet tal-iżvilupp tagħna u l-istess japplika bil-kontra. Għana għatma jistaw niksbu s-sigur tamna l-izvilup għalix il-personi musser ikollom għajxien li huwa aktar ekonomiku u aktar viabli milli jitħlu fil-kontrabbandu, attivitajiet ta' kontrabbandu, attivitajiet violenti. U bekk stabillejna dawn il-prinċipi għall-istrateġija ta' saħel qabel ma faqat il-kriżi fil-Mali. Iżda, aħna maġġinix bizzejiet, jek jekk tidu tgħidu hekk jew ma stajniex ninvolvu li l imsieħba lokali biex nevitaw illi tfaqadin din il-kriżi. Issa qegħdin naġgħu naħdmu id fisa biex nistabilixxu l-pożizzjoni. U qegħdin naħdmu mhux biss fuq l-iżvilupp fil-pajjiżi ġirien imma eh, billi nappoġġaw is-sigurtà tagħhom permezz mesta Jukem saħel, nejnu l-Niġer, li huwa viċin, u kol namlu laħjar użu mis servizzi ta' sigurta biex nevitaw il-kuntaġ bekk il niġer ma s istess problemi tal-Mali, l-istess japplika l-Burkina Faso u għal-Mauritania. Dwar dawn il-kwistjonijiet kollha, l-involviment bejn l-IAS u l-Komissarju tal-Iżvilupp huwa wieħed mill-qrib ħafna u grazzi għall-IDF li aħna nistaw nifinanzjaw il-kontribut għall-Faċilità tal-Paċi Afrikana illi tassew ta' valur mill-imsieħba Afrikani tagħna u tippermetti lill afrikani nfushom illi jieħdu responsabilità għas-sigurtà tagħhom, pereżempju permezz tal Amazon fis somalia u l-afisma kif hija msejħa fil-Mali illi qed tappoġġa l-intervent Franċiż semmek. Is-Sudan, il-post fejn nibet dan l-approċ eh, komprensiv, is-Sudan tisfel hemm di totalment qegħdin nippruvaw nibnu pajjiż mill-bidu. Kenna politika koerenti li tintegra l-elementi differenti tal-interventi ta' l-Unjoni Ewropea u dan tagħmlu b'mod konġunt flimkien mal-Istati membri. Il-kol nistaw nibdew mill-bidunet, nistaw eh, naqsmu il xogħol u niżguraw li l-impatt kollettiv ikollu l-aħjar impatt u li minnu jibbenefikaw il-persuni ta' Sudan tisfel. Is-sitwazzjoni għadha waħda li titlob ħafna u għalhekk bħala jgħja saħna minna sforz kbir sabiex nappoġġaw l-Unjoni Afrikana ħalli solvi l-kwistjonijiet pendenti bejn il-nofsinhar u tramuntana u nippruvaw nindirizzaw dan il-konflitt endemiku li hemm fil-Blue Nile u koll nipruvaw npoġġu ċertu ordni fil-pajis u nevitaw ċertu massakri li qegħdin ikomplu fil-istati. Dawn l-eżempji jenfasizzaw ir-rabta bejn dak li jiġri fil-politika, situazzjoni ta' sikurta fil-post u l-ambjent. Dawn il-pajjiżi kollha, is-Saħel, mill-vant għal saħel tal-punent dawn kollha huma milquta mit-tibdil fil-klima u bekk huwa kruċjali mens għal IAS illi aħna jkonna rwol kostruttiv fin-negozjati internazzjonali u fl-azzjoni lokali sabiex niġildu it-tibdil fil-klima. Dawn huma ħut mill-eżempji nista' nagħtikom ħafna aktar. Is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna fuq talba tal-Istati Membri wkoll għandu rwol fil-proċess ta' programmazzjoni sabiex tiġi żgurata l-koerenza dik il-koerenza bekk qed naħdmu mod konġunt mal-Kummissarju sabiex nistabilixxu l-programmazzjoni għal-gvernijiet nazzjonali u eh, subijiet nazzjonali u reġjonali taħt l-IDF, il-11 l-IDF, li għadu kemm ġie approvat. Nista' nwieġeb xi mistoqsijiet jekk għandkom dwar dan. Wasanna lejn l-aħħar tal-perjodu ta' negozjati għall-IPAS il-ftejmi ta' sħobijiet ekonomiċi qegħdin nadmu għal-Komissar tal-Kummerċ sabiex niżguraw li nwettqu dan il-punt ukoll. Bek li jesu għan volut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 Sur Donea, grazzi tal-li ġejt maħna, inti, rappresentanti tal-Parlament tal-Belġju. Issa għanna rappresentanti tal-erba parlamenti ta' Spanja, tal-Portugal, tal-Ungerija u tal-Renju U għalek nibdow bil-rappresentant ta' Spanja, ek joġbok fil-qosor ħafna sabiex ikonna ċans għad-dibattitu għal-wara. Grazzi. Grazie, signor Presidente. L-Ispanja xinu. Grazie, President. Spanja. Jgħadam dawk il-ftit donaturi continuer, s'il vous plaît. <laughs> Sí, Señor Presidente, le prometo que yo no toco nada. Kompli jek joġbuk. Jena ma missej ċej, nwedek, President. Aħna għanna kooperazzjoni aktar espliċita fi Spanja għanna impenji fl-amministrazzjonijiet kollha taħt artikolu 4 għanna ċertu għannijiet tal-istat li għandhom japplikaw f'dawn il-linji ta' politika kollha. No tengo prisa. Jien m'għandix ħaġla a pesar de que el Ministerio de Administraciones Públicas y de Cooperación es responsable de la dirección de las políticas internacionales y entre ellas... Minkej el fat li l-Ministeru tal-Kooperazzjoni Pubblika huwa responsabbli mill-politika tal-iżvilupp hemm koordinazzjoni tal-politika illi tiddependi fuq l-amministrazzjoni kollha. U għandha tiddaħħal fi strateġija ta' kull dipartiment. Hemm affarijiet oħra eh, fl-2007 mill-Parlament Soċjetà Ċivili Además, la cooperación española se ha venido ocupando de la coherencia de políticas en los U l-kooperazzjoni Spanjola qed titratta aktar il-koerenza f'dawn l-aħħar snin f'konformità ma' rakkomandazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet pan Nazzjonijiet Uniti u l-OECD. Dan qed jintwera fil-Parlament attwali u l-Prim Ministru Rajoy semmija bħala parti mis-sikurezza alimentari Per eżempju, il-Kunsill għal Kooperazzjoni tal-Iżvillu. y comisiones, entre ellos el grupo de trabajo de CDP creado en 2005. U komitati pal PCD li twaqqaf l-2005 kif ukoll il-kooperazzjoni fost il ministerju territori li qed jikkoordinaw bejn id-dipartimenti networks ħireħ ta' punti fokali kif ukoll setturi speċifiċi għal koerenza tal-politika illi jikkoordinaw l-attivitajiet differenti marbuta mal-PCD kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali f'dak li rigwarda l-koerenza politika u dan huwa parti minn dik l-istrateġija illi tinsab fil-pjanta gwida, raba pjanta gwida 2013-2016 għanna determinazzjoni sħiħa sabiex nifukaw fuq il-politika ta' koherenza. Recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos para promover la CDP. En el ámbito de la participación pública. Hemm il-ħtieġa li nsaħħu l-mekkaniżmi tal-PCT bħala parti mill-sħubijiet privati pubbliċi. Dan il-pjan jitkellem dwar il koherenza effettiva u kol l-insaħħu l-sforzi internazzjonali u l-sforzi ta' kooperazzjoni ta' kumpaniji spanjoli. Hemm bżonn ta' aktar dialogu fost il-Ministeri taħt it tmexxija tal-Ministeru tal-Kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Aħna ser insegwu l gwida tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward iridu politika pubblika għal koerenza illi tifoka fuq erba oqsma aktar trawim ta' kuxjenza fl-amministrazzjoni, it-titjib tal-analiżi segwitu u il-pubblikazzjoni tal-progress, l-inkiseb u kol li jittajb l acċess Għalek, sinjuri, fidritti tal-bnidem u l-izvilup ta' negozji, Spanja qed taħdem dwar il-pjan ta' CSR u qed qis il-ftejimiet internazzjonali għaw l dan il-pjan nibet mill-dokument tal-Kummissjoni dwar is-CSR tal-2005 u tħeġġeġ l-Istati membri sabiex jadottaw il-pjanijiet nazzjonali tagħhom. F'Marzu 2011 aħna ddejna liġi dwar l-ekonomija sostenibli f'artikolu 39 l-ewwel paragrafu diġà li tissemma CSR f'dan l-artiklu hemm mandat lill gvern sabiex jistabilixxi linji gwida għas CSR fil-kooperazzjoni u sabiex dawn ikunu f'konformità mal-standards internazzjonali ġistabilit grupp ta' ħidma mal-membri tal-Kunsill u d-direttorat tal-CSR. Aħna wkoll firmajna il-seħibna fl-standards u l-lini gwida tal-CSC u fil-rigward responsabilità soċjali tal-intraprizi il-Ministeru drittijiet tal-bniedem qed jistabilixxi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 Bekk il-linji gwida. Permítame que destaque la importancia del trabajo que está haciendo en... Jena nishti nitkellem dwar l-importanza ta' xogħol illi qed isir dwar is-sigurezza tal-ikel. Il-Kumitat ta' Sigurezza tal-Ikel ta' Nazzjonijiet Uniti jista' jserraħ fuq il-kooperazzjoni deċiżiva tagħna u qabel illi jistabilixxi programm ta' konsultazzjoni fuq sentenza biex nistabilixxu s-seba' prinċipji għall-investiment u l-agrikoltura dawn huwa prinċipji li naħat kollha għandhom jaqblu magħhom sabiex l-investimenti ikunu sostenibli u ma jikontribuxu għal nuqqas ta' zvilu fi Spanja għandna grupp sabiex nistabilixxu li ma jkunx hemm inkonsistenza bejn il-politika nazzjonali u internazzjonali u hemm ukoll ħidma tematika li tissir dwar il-ġuħ u il-personi ġu spustjati u dan sar f'Madrid f'April. Hemm grupp immexxi minn Spanja l-kollu u l-Kolumbja dwar dan is-suġġett u se niproduċu dokument li ser ikun il-bażi ta' diskussjoni fl-Assembleja li bdi f'Jannar 2013. Bħala konklużjoni, il-konsistenza hija xi ħaġa li teħtieġ għanijiet fuq medda twila ta' żmien. Neħtieġu kunsens politiku li jappoġġa dawn l għanijiet dawn l-impenji minkejja l-fatt illi d-donaturi qegħdin idaħlu il-PCD bil-mod il-mod fl-għajnuna tagħhom. L-amministrazzjoni pubblika hija komplikata u bekk ikun aktar diffiċli illi ndaħlu l-PCD għalhekk li gwida tal- l-14 ta' Mejju għandhom jgħinuna sabiex intejbu l-implementazzjoni l-koordinazzjoni fost l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri b'mod partikolari insaħħu dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Istati membri. Kif ukoll l-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha l-OECD, Nazzjonijiet Uniti u soċjetà ċivili sabiex nitalmu u nasmu l-esperjenzi tagħna u tal-kollegi u niksbu aktar koerenza politika u nirnexxu aktar. Grazzi, President. Si eh, ħafna nerġa niskuża ruħi għal din l-interferenza li kellna verament inti bqajt <laughs> għaddej imma żgur fi xkluk issa nisimgħu minn rappreżentant tal-Ungerija biex jitkellimna fuq dan is-suġġett tal-koherenza bejn l-inta politika. Grazzi. Um, Grazzi President, qabel ma jarġa jibda jdoq l-alarm. Jiena ninsab hawnhekk sabiex natikom aħbar tajba u aħbar mhux daqshekk tajba dwar l-Ungerija u r-reġjun bħalissa ma hemm l-ebda strateġija ta' l-iżvilupp li ha żviluppata mill-gvern tal-Ungerija iżda minn dalodu l-ewwel abbozz qed jiġi mħejji mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fl-Ungerija. Jitfit ma dan il-proċess hemm xi NGOs, mod partikolari il-Roundtable Ungeriża tal- l-izvilup tal-NGOs qed ħejji evalwazzjoni tas-sitwazzjoni u ta' meċi rakkomandazzjonijiet. Bek dan il-proċess rajni pala riżultat tal-proċess li aħna bdejna fl-2011. Il-Partit Ungeris li qed nirrappreżenta irnexxielu jikseb eh, konsens bil ta' ħames partiti dwar il-ħtieġa li niżviluppaw strateġija dwar l-iżvilupp u bekk dan l-aħħar il-Parlament approva rezoluzzjoni li qed ħeġġeġ lill ministru tal-Affarijiet Barranin sabiex jiżviluppa strateġija illi tiffoka fuq il-kooperazzjoni għall iżvilupp fuq il-livell reġjonali u l-livell tal-Unjoni Ewropea. Matul id-dibattitu jiena qed sabiex nużaw din l-opportunità ħalli nirrevedu u nirfinaw il-politika attwali. Ir-reviżjoni tal-ammonti li nofqu mod bilaterali u koll effiċenza ta' dawn il-proġetti għaliex spiss naraw illi dawn l-ammonti attwali li diġawma baxxi jistaw jintefqu mod aktar effettiv jekk jiġu koordinati ma' pajjiżi oħra. L-iktar Polonja, Repubblika Ċeka, Slovakkja, flimkien mal-Ungerija. Bekk l-sfida hija illi palissa ma tenċem hemm influenza ħedan il-gvern Ungeris u għalhekk apparti il-fondi bilaterali li huma anqas minn 9 miljun euro fis-sena ma tantx hemm qawwa, ma tantx hemm seta, tantx hemm modu sabiex nikkoordinaw l-iżvilupp. U l-isforzi tal-iżvilupp bekk il-Ministeri għandhom jikkoordinaw mill-MFA iżda riżultati mhumx evidenti. Nistgħu nkunu ottimisti iżda meta naraw l-aħjar prassi tal-pajjiżi grad. Dan l-axħar kien hemm proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea li beda f'koordinazzjoni ma' erba' NGOs ta' żvilupp dawn il-pajjiżi u aħna eh, bħala membri tal-Parlament minn dawn l-erba' pajjiżi kena l-opportunità li nżuru dawn is-siti darbtejn fil-pajjiżi li nqas żviluppati u mhux kombinazzjoni illi L-aktar NGO professjonali fil-kooperazzjoni tal-iżvilupp tal-pajjiżi Viċegrat hija NGO mir-Repubblika Ċeka, People in Need, u bil-koordinazzjoni tagħhom flimkien ma' NGOs oħra huma żviluppaw kooperazzjoni għall-iżvilupp, politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp dawn l-erba' pajjiżi u taw l-gvernijiet tagħhom xi linji gwida xi rakkomandazzjonijiet Aħna kena l-opportunità li nistudjaw mod personali dawn l-istudji u nqablu nipparagonaw l-effettività tal-proġetti fl-Etjopja u fil-Kenja sentejn ilu. Bek, bin u l-imsiħba tagħna eh, taw l-qafas neċessarju l-arfin neċessarju għabbażi ta' aktar minn 20 sena ta' esperjenza u għenu li tlet pajizi l-oħra eh, viċekrat fil-reġun. Bekina jina qed inħeġġeġ gvern tiegħi sabiex jitgħallem minn għandhom qed inħeġġeġ gvernijiet oħra f'Parlamenti Nazzjonali oħra sabiex jieħdu dan bħala eżempju tal-aħjar prassi. Bekk aħna nirrakkomandaw lill ministeru tal-Affarijiet Barranin mhux biss sabiex iżid l-ammont li jintefaq fuq l-iżvilupp u l-fondi għall-iżvilupp imma sabiex jipprova jagħmel aktar banqas riżorsi irridu nikkoordinaw dawn l-isforzi flimkien mal-erba pajjiżi Visegrad u il-proġetti għandhom jiġu mfasla eh, fil-ħarsin totali tal-PCD u r-wol tagħna huwa illi dawn il-gvernijiet, dawn l-aġenziji, dawn l-entitajiet ikunu responsabbli għal dak illi jagħmlu, għam responsabbli għal dak illi jagħmlu u wkoll nkunu nistgħu nagħtu eżempju tal-aħjar prasti ta' koordinazzjoni fuq livell reġjonali. Jiena nara ċertu futur fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u jiena lesta li naqsam l-esperjenza tagħna flimkien mal-oħrajn. Grazzi tassew. Merci infiniment à la Sì, ħafna rappresentanta tal-Ungerija, issa nismaw il-rappresentant tal-Parlament tal-Portugal. Vodi vi dire mia intervenzaw in duċ. Grazie tassew, President, l-odwa tajba l-kulħat, jina sen naqsam il-diskors tiegħi e f'żewġ partijiet. Kif jinsabu l-affarijiet fil-Portugal f'rigward tal-koerenza politika u kol inizjattiva politika illi ħarġet mill-Parlament tana għanna il-politika l-izvilup sabiex nizguraw illi l-persuni kolla jkun jistaw jiexu ħilsa mill-biza u mill-bżon. Ek qed nipruvaw niksbu l-impatt ta' deċiżjonijiet tagħna sabiex niproduċu ħajjiet aħjar f'termini ta' ġustizzja globali u aktar sigurta hekk qegħdin nippruvaw niksbu fil-Parlament tal-Portugal il-koerenza fil-politika għall-iżvilupp issa saret ħaġa indispensabbli. Dan ifisser rabta, koordinazzjoni, b'sinerġiji, l-ebda xogħol doppju, l-ebda duplikar ta' xogħol u namlu aħjar f'termini ta' żvilupp sostenibbli. Aħna ma nistawx naħbu u ninjoraw il-kuntest illi ninsabu fih bħalissa għanna budgets dejjem jonqsu u għawċ ekonomiku l-koll għedin nifaċċjaw dan. Iżda qatt irridu xorta niddetikaw ruħna l-politika esterna urdu natwa aktar priorità, aktar koerenza fost il-politika nazzjonali hija fundamentali jekk aħna irridu illi din tkun effiċjent il-Portugal u għet mill-pajizi fejn għandu rezoluzzjoni dwar il-koerenza. Fil-PCD, fil-koerenza politika l iżvilupp kemm fl-Unjoni Ewropea l-OECD u Nazzjoni Uniti hemm linji gwida u meta aħna għaddejna liġi fl-2002 konna wieħed minn erba' pajjiżi li kellna liġi dwar dan is-suġġett Edin niprofaw nizguraw illi l-politika li tiġi adottata f'setturi differenti tkun konsistenti mal-lanijiet tal-politika l iżvilupp Il-PCD huwa strument importanti u hemm bżonn ta' mekkaniżmi formali ta' koordinazzjoni li jizguraw li hemm li jkun hemm il-konsistenza u dialogu fost il-ministeri li jkun wieħed effettiv u bekk għandna grupp ta' ħidma sabiex jindirizza din il-kwistjoni wara il-politika tal-Komissjoni Ewropea dwar il-PCD u dwar, dwar din il-politika jiena nixtieq nitkellem dwar l-iktar azzjonijiet importanti għal għanijiet ta' izvlup tal-millenju bħal kummerċ, is-sigurtà u hemm ukoll ħaġa importanti fil-pjan nazzjonali għaliex għanna mekkaniżmi ta' koordinazzjoni aġġornati li uħorqu ċertu sinerġiji sabiex ikun hemm aktar konsistenza fost l-anijiet tal-iżvilupp tal-Portugal u dawk pajjiżi terzi bekk għaddejna bosta dokumenti strateġiċi sabiex nistabilixxu eh, fus ħalli konna konsistenza aħjar fost il-miri u l-kizbiet u jħed dwar is-sigurtaw l-iżvilupp, ieħor dwar iċ-ċittadinanza u l-sessi. Il-Portugal adotta rezoluzzjoni dwar is-sigurtà u l-iżvilupp illi stabilit strateġija nazzjonali tas-sigurtà fejn għadet iż-żewġ setturi. Dan għaliex dawn it-tnejn huma marbuta flimkien Hillary Ben, is-segretarju tar-Renju tal-iżvilupp qalet li ma tistax tittejb is-sigurtà mingħajr l-iżvilupp u imma jekk jirnexxielek din tkun ħaġa temporanja biss. Dan it-tip ta' dialogu u kooperazzjoni aħna la koerenza u ta' min isemmi għallum. Fi rigward ta' inizjattivi parlamentari, il-parlamentari kien il-parlament kien involut fuq bosta livelli f'ħafna forum differenti. Għanna politika konsistenti fil-inizjattivi leġislativi tagħna u kull membru tal-Parlament jaf li kull azzjoni tiegħu f'kull kumitat tista' tgħin ix-xogħol tal-membri l-oħra u nkella tikkompromettija jekk ma ssirx f'sintonija bl-istess għanijiet jekk għet ma jiġbix l-istess ħabel, aħna nitkellem madwar kooperazzjoni u s-saħħa imma rridu nqisu wkoll sigurtà soċjali u l-edukazzjoni. Bħalissa qegħdin infasslu liġi bażika dwar l-ambjent illi għal darb'oħra dan huwa qasam importanti għal kooperazzjoni u għal konsistenza. Din ser tkun ħaġa fundamentali għal ġejjeni tal-pajjiż fir-rigward tal-politika tal-ilma jew l-pjanar il-servizz tal-parlament u kull grupp parlamentari għandu jizgura din il-konsistenza għam rezoluzzjoniet li ħedġu l-gvern sabiex jimxi f'direzzjoni partikolari jem per eżempju eh, xaħġa dwar il-PCD fejn aħna għaddejna rezoluzzjoni sabiex il-gvern jisħaq mill-ġdid dwar l-impenn tiegħu għal-raba u l-ħames għan ta' zvilup tal minn l-enju sabiex jitnaqsu l-imwiet fost it-tfal u titep is-saħħa tal-om. Bekk hemm bżonn ta' koerenza minnaħa tal-gvern f'dawn is-setturi u din il-liġi għaddit mod unanima. Moti ħor ta' kif għandna nistgħu neżerċitaw s setat tagħna huwa billi nistaqsu fil-plenarja jew fil-kumitat. Aħna dejjem nistaqsu mistoqsijiet li jkunu favur il-koerenza, il il koerenza u bekk il-gruppi parlamentari jistaw jagħmlu mistoqsijiet lill-ministri kompetenti. Hemm ukoll proġett dwar il-koerenza illi qed jagħmel monitoraġġ tal-politika tal-iżvilupp il-Kummissjoni Ewropea qalet illi dan huwa eżempju tal-aħjar prassi. U dan ingħata lill-Partit PSI. E. Aħna nistgħu nistaqsu mistoqsijiet lill-Ministeri għamina hekk u għedna l-PCD huwa fundamentali floqs ma kollha u settur fejn dwar hemm bil fost il-partiti. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid illi aħna kenna ħafna sessjonijiet ta' smieħ u se nikkonkludi dal Kien hemm ħafna azzjonijiet pubbliċi u seminars illi eh, saru fil-parlament fejn il-konsistenza rajna illi eh, kien element ewlieni għanna ħafna affarijiet fuq l-agenda tagħna, l-agenda għal-politika barranija wara l-2015 per eżempju. Bek nittama li dan l-eżempju ser jiġi użat hawnhekk fid-dibattitu U aħna maħniex nitkellmu dwar xi ħaġa illi mhux biss hija indispensabbli imma ser toħloq ħajja aħjar l bnedmin. U l-konsistenza fil-politika l iżvilupp hija xi ħaġa tassew ewlenija hawnhekk. Grazzi. Merci, je passe maintenant la parole. Grazzi. Issa nisimaw mill-rappresentant tar-Renju Unit u kol nitlob nitol l-bok biex verament titkellem fil qosar Grazie ħafna. Kif tafu mill-1997 il-Renju Unit għandu ministeru apparti għalih, indipendenti mill-Foreign Office fuq għal dik li l-għajnuna l izvilup għandu u kol komitat għalih fil-parlament li tratta ma dan il-departament. Kenna ftejim cross-party biex aħna l-impentana ntalaw b-7%. Dan kienet l-intenzjoni tana u l-sena l-oħra Ah, il-xar li għadda anzi edna li se jkonna għanżidu punt seba fil-mija tal-GNI tagħna din lajnuna, ovvjament ġejna kritikati għal dan il-parti tal-lemin tal-parti tal-konservativi u anki il partit il-ġdid tal-indipendenza tal ta' kif tafu intom l biss eh, japprova l fat li għan edin fl-Europa. Konsekwenza din eh, ta' dan kollu aħna konna iktar determinati li niġustifikaw għaliex għanna bżon namlu din, natu din lajnuna għaliex u defendejnija biex ridu nuru li dak li namlu huwa effettiv. Ovvjament dan namlu mod koerenti L-ewwel net il-gvern ta' palissa għamel revizjoni ta' din lajnuna fil-bidu ta', ta leġislatura minn eh, għaddejna għal 28 anki eh, fuq livell ta' bejn żewġ pajjiżi l-proġetti u rajna li nilħu l-MDGs u intnaqis tal-faqar Dan ovvjament huwa il-partit il, il u l-enint tal-proġetti tagħna. Għal dik li huma il-fondi multilaterali, il-Renju Unit jaħdem tajb ħafna mal-Unjoni Ewropea u tirxifi ħafna fondi U kien hemm reviżjoni wkoll ta' din anki jekk il-baġit tagħna ma tantx kien daqsik tajjeb għax il-politika tal- ehm, tal-ġirien u ikun hemm xi tfixkil fiha din wieħed jista' jara li l-fonti globali huma tajbin ukoll aħna dejjem konna warajhom dawn. F'dawk il-pajjiżi ma dawk il-pajjiżi li għandna program bilaterali, il-rappresentant tar renju Unit ovvjament huwa għampenjat li jara li jissir il-koordinament l-aħjar wieħed bejn id-donaturi fej hemm programm bilaterali dejjem aħna u kol namlu zjajjar u namlu laqa mad donaturi hemm il-Kummissjoni Ewropea, um, il-USAID, il-Ġappun, u l-Kanada. Xi kultant ikun hemm ikun hemm ukoll Awstralja. Qed naraw li dan l-aħħar qed nippruvaw ukoll indaħlu iċ-Ċiniżi speċjalment ta' dik li hija l-Afrika. Il-punt li qegħdin nagħmlu issa huwa li peress li qed nżommu ma' dan l-impenn ta' punt seba' fil-mija iktar, forsi issa rridu nfukaw biex fuq il-koerenza bejn il- dipartimenti kollha tal-gvern id-diffiedi dipartiment tagħna jrid jaħdem iktar anki fuq eh, kwistjonijiet ta' taxxa aħna dan huwa priorità fis-summit tal-G8 ġifieri taxxa bħala impatt fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jew kellha nuqqas ta' trasparenza ta' politika ta' taxxa jiena diġa semmejt f'mistoqsija li għamilt il-biofuels imma hemm oqsma oħra fej rridu nikkonsidraw li l-politika tal-kummerċ tagħna tmur kontra il-politika tal-għajnuna umanitarja li rridu nagħmlu. Imħabba pereżempju s-sussidi fil-qasam tal-agrikoltura dawn il-pajzi li edin jizviluppaw rintu u koll ċans li verament jitalmu u jaslu. Għalek nistaw naqblu ma dak li għal il-kommissarju, prinċipju, tajjeb li naħdmu fil-joint programming, imma rridu nkunu realistiċi u kol. Naraw li kull pajis nazjonali u diġa huwa impenjat f'dan ix-xogħol dejjem irid jagħti xi xaqliba lejn ix li qed jamelu, imma da m'għandux ikun inkonsistenti. Irridu naraw mm, li ma naħdmux kontra xulxin, anzi, natu valur il-xogħol ta' xulxin, u rridu wkoll naraw li x-xogħol li qed nagħmlu għandu dak is-sens ta' ownership għax verament aħna wara fl-ħar mill-ħar rridu nejnu n-nis ta' dawk il-pajjiżi. Grazzi ħafna. Grazzi u kol nirringrazzja l-kollegi li tawna dawn l-eżempji tal-prassi tajba. Issa għanna dibattitu fuq din il-parti tal-panel u għalek nishtiq li jintom tintroduċu ruħkom u tejdu li ma pajjiż ġejjin meta tkunu se titkellmu. Għandi talba il sinjura Arena. il-Belġju. Grazzi ħafna jiena uh, eh, Sinjura Arena mis-Senat tal-Belġju. Iva, nistaw naqblu fuq il-koordinament u l-korenza anki meta ngħidu fuq l-għajnuda ta' 0.7% ma nafu li dan mhux biżejt, id-dinja mhux se tinbidel. Għalhekk hemm il-50% tal-Ewropa Eh, li huma jibbenefiċjaw minnhom. Qed nitkellmu fuq ir risorsi, l-ambjent, il-kummerċ. Eh, Tajjeb, għalek li irritu kunem koordinament u impen fuq il-ftejim ta' kummerċ ħieles, anki l-protezzjoni tal-investiment, aħna s-senat fil-Belġu diġa għamilna għaddejna rezoluzzjoni li għedha l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea għet nitolbu biex ikonna il-ftejmit kolla fijom kolla jkonna klawzola favur l-ambjent u dejjem li titpoġġa f'dawn il-ftejmiet u jkunem u koll sanzjoniet jek di ma tiġix rispettata u u koll biex naraw li eh, nil-salvagwardja il-sovranità ma wix normali li eh, il- eh, li meta ikunem ċertu pagament biex naraw l-sovranità tiġi salvagwardjata. Meta nitkellmu fuq trasparenza tal-budgets tal-istati, veru din hija ħaġa tajba, imma rridu naraw ukoll trasparenza inkwantu għal xogħol li jagħmlu l-entitajiet multinazzjonali. Direttiva ta' trasparenza din tiġi eh, tidħol fis seħ anki l-OECD l-prinċipji tagħhom hemm bżonn ikunu prinċipji vinkolanti għal dawn il-multinazzjonali il-kumpaniji multinazzjonali li jinsabu fuq territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-li inti għagġilt. Issa Mark Engel mill-Lussemburgu. Grazzi ħafna. Charles, xaqt nitkellem fuq il-koerenza tal-politika fil-Lussemburgu aħna mill dan l-aħħar għaxar snin aħna qed naslu sa wieħed fil-mija tal-GNI u hemm konsensus bejn il-partiti politiċi kolleġ fri fuq livell nazzjonali anki fi żminijiet diffiċli tal-budget meta ikun hemm il-kriżi il-konsensus dejjem qiegħed hemm. Fil-Lussemburgu biddilna il-liġi tagħna fuq il-kooperazzjoni jiena kont eh, poġġejt qatt fil-2009 sabiex il-xogħol eh, dan ix-xogħol tagħna jsir parti mill- minn liġi ġdida għanna żewġ artikli li trattaw il-koerenza tal-lini tal-politika l-artiklu numru 6 Kuta kull sena meta il-Ministru jrid jagħmel il-rapport dwar il-kooperazzjoni, dan il-rapport orali u bil-miktub irid ikun hemm kapitlu speċifiku fuq il-koerenza tal-linji ta' politika aħna u koll waqqafna komitat interministeriali għal kooperazzjoni ġifri rappresentanti tal-ministeri kollha jiltaqgħu bejnietom biex jaraw eżattament fiex waslu fuq din dan il-kwistjoni tal-iżvilupp. Ovvjament din hija parti mill-liġi tagħna imma xorta qatt baqanna x'namlu u qegħdin naħdmu bil-ħerqa fuq dan. Il-kollaborazzjoni bejn il-Parlament tal-Lussemburgu u l-NGOs ix-xogħol huwa wieħed qawwi ħafna dawn jiltaqgħu wkoll mal-Kumitat Interministerjali jiltaqgħu darba fis-sena u fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Huma pubblikaw barometru il rapport tagħhom fuq dan ix-xogħol dejjem biex imwem iktar kuxjenza fil-bejn ċittadini u deputati popolazzjoni kollha fuq il-koerenza tal-linji ta' politika taw ħaf taw eżempju ta' nuqqas ta' koerenza hemm numru ta' eżempji li ġibdu l-attenzjoni tan-nies. Għandna wkoll timing li nishtiqu nil-namlu iktar koerenti eh, meta t-nitkellem fuq il-timing il-timetable tal-parlament. Eh, kull ta' kull sena flu li l-ministru jati l-rapport il-komitat ma settembru il-ministeru flimkien mal ngos u l-parlament jorganizza tlet tim ta' attività aħna nilqaw l-ambasċaturi ta' dawn il-pajjiżi fejn għandna l-proġetti nilqaw ukoll NGOs u mbagħad f'Ottubru ikonna dibattitu ta' kull sena fuq il-kooperazzjoni. Aħna minna ħafna sforzi. Għanna font ta' kumpens ixxu għal fondi tal-pensjonijiet kien hemm ukoll nuqqas ta' eh, koerenza biddilna il-proġetti u dan il-font jinvesti biss f'dawk il-kumpanniji li huma um, environment friendly mhux dawk li jipproduċu l-armi. Aħna u kollha minna sforzi fuq il-xiri pubbliku l-affarijiet oħra forsi nista nitkellem eh, fuq livell bilaterali jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lest nirrispondihom. Iva, grazzi, inti tajtna ħafna eżempju tajbin. Jiena u kol nistanejt li dan il-pajis huwa xempju ta' eżempju tajbin. Ir-rappreżentanta Good morning, my name is Desiree Lilieval. Għal-Svezja jina Desiree Liljeval. Mela, minna tal-Kumitat eh, tijaj ġifiri tal-affarijiet barranin tal-Parlament eh, tal-Izvezja, dawn il-kwistjoni tal-PCD ovvjament għandhom postom fl-agenda ta' wara l-2015 u fuq dan se nitkellem Jiena għandi tlet kummenti x'namel. L-ewwel net il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin l-inizjattiva biex jagħmel rapport biex jirrispondi għal komunikat tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-sujġet ġifiri wara l-2015. L-approċ tal-Kummissjoni fil-komunikat tagħha jgħidu li l-isfidi biex inneħħu neqirdu il-faqar u ovvjament il-koerenza bejn il-politika tal istilvilup ovvjament huma eh, marbutin fl-imkien għalhekk il-MDGs u Rio Plus 20 xogħol li nagħmlu dan kollu għandna nor orbtuħ Tini punt, meta t-nitkelmu fuq politika tas sajt dik tal-agrikoltura, tal-kommerċu tal-ambjent, pal eżempji, huwa ovvju li d-deċizjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiffettwaw ħafna dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U fl-aħħar, meta wieħed iqis ir-rwol tal-Unjoni Ewropea bħala l-ekbar donatur fid-dinja u anke l-impenji li diġà għamlet, il-Kumitat tal-Fema li l-PCD għandu jkun id-dimensjoni ċentrali fil-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea matul il-negozjati ta' wara l-2015. Jiena nitlob nkun grati jekk ikun hemm iktar informazzjoni fuq dan. Grazzi, issa. Nisimu isur Bozinovic mill-Kroazja. Grazzi ħafna. President, u verament onur għalija li nipparteċipa għannom tal- eh, għannom ta' pajizi li se jissieħeb ma' l-Unjoni f'xare oħra. Għalek jiena verament napprezza dan iċ-ċans li qegħdin ittuni dan il-Kumitat tal-Parlament imma l-istituzzjonijiet ukoll l-oħra li tuna dan iċ-ċans li verament nibdew minn issa nagħtu l-kontribut tagħna fil-qafas ta' din il-politika tant importanti jina nishtiq nejt li l-Kroazja pajjiż zaħir u għanna l-anijiet partikolari tagħna xorta qegħdin nippruvaw insegwu il xejriet fil-iżvilupp internazzjonali qed nifukaw fuq żewġ prioritajiet L-ewwel nett u verament nejnu reġjun kollu tagħna naraw li l-aħbari li, jiġi jaslu ta' kuljum u ma tajbin anki li ftajin bej is-Serbja u l-Kosovo u l-esperjenza unika li il-Kroazja E, eh, kella tati eżempju tajjeb, għax aħna negozjajna b'mod verament uniku. U qed nippruvaw ukoll namlu trasferiment ta' l-erf l-imsieħba l-oħra f'dan ta' dan ir-reġjun. Għalhekk eh, f'dan is-sens qegħdin ħloqna ġifieri dan iċ-ċentru ta' eċċellenza għal biex nkunu nistgħu ngħaddu dan savoir faire. Aħna u koll ħadna sem fil-xogħol li jsir barra pajjiżna anki ilna preżenti fl-Afganistan mill-2003 investejna iktar minn 40 proġetti differenti dejjem imsejsa fuq il-prinċipji ewlenin tal-politika barranija tagħna ġifieri li ninvestu fl-edukazzjoni, fis-settur tas-saħħa, u fl-iżvilupp ta' l-SMEs. Jumejn ilu aħna eh, f'Monsari Xarif eh, ftaħna skola ġdida u bdejna wkoll entrepreneurship għan nisa fl-Afganistan. Aħna naħdmu wkoll f'żoni oħra. Grazzi għal darb oħra sur President tal-li tajtuna dan iċ-ċans biex inkunu nistgħu nitkellmu bħala imsieħba sħaħ fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi. Isperess li ma tantx għandna ħin jiena għalaqt il-lista ta' tan-nies li xtaqu jitkellmu ġifieri għandna biss in-nies li għandna fuq il-lista sissa. Grazzi ħafna senjura li miss. Grazzi President. Nirringrazzja ta' dibattitu l-ewwel darba li jiena preżenti għal din dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Eh, dan huwa importanti li nitkellmu bejnietna l-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Kontribwixxi għal biex namlu skambju ta' pożizzjonijiet, ma anki biex eh, naħdmu flimkien u namlu bidliet strateġiċi. Nirringrazzja l-kollega mir-Renju Unit li laħqu r-riżultat tajjeb aħna għadna ma wasalniex għal dik il-perċentwali għadna edin fil-perċentwali ta' 0.39 Għadda stant nifirħu l-kollega ta' Renjonit. Fuq l izvilup aħna għanna l-Ministeru ta' l li dipendi anki minn Ministeru ieħor u għanna opportunità kbira li nimxu qudiem eh, fil-suġġetti eh, tagħna eh, fil-gvern u fil-parlament. Però għadnu ma ntqax illi aħna nkopru l-inizjativi kolla Ewropej li huma importanti għal politika tal izvilup Aħna niddiskutuhom u nivutawhom fil-komitat tagħna u rnexilna anke naslu għal eh, opinjonijiet konġunti jina ja parti mal jina, jina membru tal-oppozizjoni, però anki mal-gvern innexxilna jkonna dawn l-opinjonijiet konġunti li huma importanti ħafna. U pozittiv, per eżempju, tkellimna fuq il-ftejim kommerċali u kien hemm ħafna opinjonijiet, per eżempju Kolombja, Peru, minnaħa tal-oppozizjoni kien hemm din l-opinjoni illi e, ma kienx hemm biżejjed u konna kontra l-gvern, però mbagħad wara irnexxinna niftemu u żammejna l-istess koerenza mhux biss fil-pajjiż tagħna bħal e, bħal politika tagħna tal-iżvilupp imma anki mal-Unjoni Ewropea din hija opportunità kbira għal-Parlament Ewropew u għal-Parlamenti l-oħra Ewropej għax għanna l-possibilità illi l-opinjoni tagħna nesprimuha fi Brussell biex niggarantixxu il-korenza globali bejn il-parlamenti kollha tal-gvernijiet kollha fl unjoni Ewropea kollha. Fuq dak li għandu xi qasam mal korenza tagħna nazzjonali għad għandna ħafna x'naħmlu x'naħdmu fuq livell Ewropew ukoll. Però fuq dak għandu xasam mal-koordinazzjoni istituzjonali, dan u importanti, però irridu namlu b'mod li dawn l-aspetti li huma liġi fl-Europa rridu namlu b'mod li il-koerenza tkun garantita għalix eh, miex daqseg ovvja illi hemm koerenza. Grazie. L-aħħar kellim Bayer mill austria Grazie. Ilu zmin li fl austria aħna eh, nitħasbu fuq il-korenza dak li għandu xaqsam malajnuna. Talan tal fit-teorija. Hemm grupp interministerjali u f'dan il-grupp aħna għadna ma rnexxinniex aħna nimplementaw dan il-prinċipju, però fil-Parlament għandna maġoranza għawija biex inżidu din it-tendenza tal-għajnuna. Però sotto komitat tal-parlamentana fl izvilupp għall izvilupp huwa l-uniku sotto komitat illi jinklu u illi jintaqa regolarment mal-NGOs. Mal Dina opportunità li għanna u dimna unnek hija opportunità tajba ħafna u hemm rapport tal-2011 biex pol il-koerenza eh, tal-tana eh, f'din l-attività u dana inkludi laqa darba fis-sena u dan il-punt jiddefinixxi b'mod ċar x'inhuma il-punti ta' saħħa fejn irridu naħdmu Eh, li mumma l-mizuri possibli. U fil-punt 21 eh, ta' dan il-rapport tal-Parlament hemm miktub illi matul din il-laqa li namlu darba fis-sena irridu natu kompiti preċiżi u niverifikaw l-eżekuzzjoni. Jena nishtiq nkun naf x'qed jiġri konkretament. Għax ħaġa tajba li jkun dawn l-ideat, imma konkretament x'qed isir li mumma il-miżuri previsti. U fil-fat, x'jista' jsir fuq livell nazzjonali, x'nistgħu inwetqu. Għax nifhem li dinja opportunità eċellenti biex najdu il-parti tagħna. Però anki fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, bla dubju, hemm bżonn naħdmu Jekk għadkom sibtux fuq din il-kwistjoni nixtieq nikoraġikom biex tamluħda. Grazie. Issa wasalna fil-tmim ta' laqa interessanti ħafna. Grazie għall-intervenzjonijiet ta'kom din il-parti ta' diskussjoni smajna minanti rappresentanti tal-parlamenti nazjonali, rappresentanti nazjonali kienu attenti għal kommenti tagħna u nista' niżgurakom illi ir-rapporter permanenti għal koerenza ta' din il-għajnuna l-iżvilupp ħa nota issa irridu nistennew mill-rapport tal-Kommissjoni P-Balks eh, qabel settembru un bat il parlamenti kompli i xogħlijiet li diġa beda u l-Kumitat tal-Iżvilupp ipreveda mandat b'ħafna punti u, u jiena neħu interess biex dawn il-proposti jimxu l-qoddim biex nigarantixi il-koerenza kif diġa tal mal-kollegi u ma Danimarka anki mal-NGO Eh, taħt eh, l-inizjativa tal-Konkond. E, u interessanti, aspetti politiċi interessanti ħafna, grazzi. Jiena xtaqt anki nati iktar eh, possibilità għal kelma. Nishti namel tliet kommenti fil- ah, bħala konklużjoni. Irridu naraw li mumma temi komuni fuq il-korenza tal-policies mal-OECD qed isiru uh, negozjati u aħna nieħdu sem fihom daw bħala rappreżentanti tal-Kumitat uh, anki individualment u hemm bżonn li niftemu għaliex dan e, dan lan tal-għajnuna l-izvilup u parti mit trattat tal-Lisbona. Aħna għanna għaddu jkollna finanzi biex inkunu nistaw inwet u dan lan. U din hija opportunità biex niddiskutu l-punti importanti fl-introduzzjoni għadna li l-koerenza tal-policies ifisser illi nirrispettaw setturi l-oħrajn u dak li fuq dak li għandu xasa ma dak li ġi diġa mwetta fil- fil-kamp tal-għajnuna l-izvilup il-setturi li huma f'kompetizzjoni nafu li muma il-kap eh, u situazzjoni tal-ikel fid-dinja kif ukoll il-politika tal-ħaxixu tal-ikel u kif ukoll il-biokarburanti. Jiena issa nixtieq nagħmel punt ieħor fil-Parlament Ewropew idkom tkellimtu u fuq id-diffikultajiet li qed taffaċċaw fil-bidu ta' dan il-proċess ta' sorveljanza eh, tal-koerenza tal-policies tal-pajjiżina tagħna. Eh, kulħadd jaf illi fil-Parlament Ewropew spess ikonna diffikultà li konna diskussjonijiet ma' komitati oħrajn Sissa situazzjoni miex għetittina eh, soddisfazzjon fl-opinjoni tana. Għal daqstant hemm bżonn nirrispettaw l-ewwel net eh, illi dan il komitat u interfaċċa biex inkunu nistaw namlu skambi ma' imsieħba oħrajn fil-parlament. Aħna 28 komitat rridu aħna niftemu fuq il-kontroll ta' din il-policy tal- eh, tal l-izvilup. Mux ħaġa faċli. Il-parlamenti nazjonali ma jidrux li huma entuzjasti dan jibqa fl-ownership tal-istati membri u il-Parlament Ewropew għandu sempliciment dritt tal- kritika teoriku għax mux parti mill-trattati, għandu bżon li konna skambi ta' opinjonijiet. U kif nistaw nizguraw li se jkonna eh, interpretazzjoni, evaluazzjoni komuni biex kollha nkunu nistaw naħdmu fl-imkien biex inkunu nistaw nilħu l-għaniet komuni f'dan il polisi Kif, nistaw ntejbu din is-situazzjoni aħna? Jena sena nagħmel proposta sempliċi, jena Jena eh, se namel dan il-rapport u idkom rappresentanti tal-Parlamenti Nazjonali, eh, nitlobkom ma tibżawx titħlu f'kuntat mal-segretarja tagħna eh, l-istennija tagħkom hija komuni, aħna għanna l-istess għanijiet u malli nistan nizgurakom illi malli kunem il-possibilita mm, li konna xaħġa konkreta eh, nibatilkom biex intkom tkunu tistu tamlu evalwazzjoni konkreta. Għalda, stant jek tutilizzaw din il-possibilità jena neringrazzjakom. U il-koordinatur tal-komitat uh, eh, jaqbel miħaj il-dinja esperienza li rridu nirrepeti u għak jikun bżon jena niġi inżurkom fil-parlamenti nazjonali ta'kom biex nidiskutu fl-imkien xemżon isir. Jena qed nara mill-kummenti li għamiltu hawnhekk għandna ħafna triq x'namlu fl-imkien qabel ma nkunu nistgħu nilħu konverġenza tal-punti di vista u tal-metodi ta' ħidma u nixtieq infaħar żewġ inizjattivi eżemplari L-ewwel waħda hija fil-Kunsil tal-Ministri fil-Olanda u f'kull sessjoni emmek isir isir rapport mill-persuna responsabbli eh, mill-persuna responsabbli għal din il-policy u tiġi diskussa. U anki l-inizjattiva ta' Signora Rott fil-Bundestag intkom kol tagħtu l-opinjoni tagħkom fuq dak li qed isir minn oqsma oħrajn illi jista' jkollhom impatt fuq il-politika tal- tal-iżvilupp. Fuq dak li għandu xaqsa malan ta' 0.7% jina żgur illi intkom u koll il-forza illi ħatatu l-imbutatura għal din il-inizjattiva u nixtieq nikkoraġikom. Eh, Il-riżultati mhux dejjem huma soddisfaċenti, hemm ħafna pajjiżi li sejrin tajb ħafna u jiena kuntent ħafna li Renjunit għalunna eh, illi huma se jilħu 0.7 fil-mija. U aħna naturalment nappoġġawkom. Huwa importanti ħafna illi intkom irnex ilkom tiksbu dan u tiżguraw li ma li daw ma jiġux diskussi eh, fil-divizjonijiet li hemm fil-parlamenti u fil-parlament Ewropew eh, u li pratikament eh, taqblu fuq il-0.7% għal dastant nirringrazzjakom ħafna jiddispjaċini illi kellna dak il-problemi tekniċi bil- b-sirena, hija kwestjoni ta' sikurezza fil-sikurtà fil-Parlament imma nittema li ma naqsitx mill-kwalità tal-intervenzjonijiet u jien din l esperjenza nixtieq nerġa' nagħmel. Jiena nixtieq nati il-mikrofonu l-kollega Gay Mitchell li huwa ex-ministru f'pajjiżu. Nati il-mikrofonu lilu biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu lilkom. Grazie Charles. Grazie. L-għonet xtejn nirringrazzjakom tal-prezenza ta'kom fil-parlament, jina Gay Mitchell, jina membru koordinatur tal-Komitat tal izvilup tal-Parlament Ewropew u jina rapporter u koll għal-proposta tal-inizjativa legislativa fuq il-koordinazzjoni tal-izvilupp fil-Parlament Ewropew. Jina kontent ħafna li raw ħafna minnkom għaw prezenti u il-presidenza irlandiza u kol taraf ta l-importanza ta' din il-laqa. E tini eh, parti ta' din il-diskussjoni li jena president taħħa hija dedikata għal koordinazzjoni tal-politika tal-izvilupp. Aħna sissa tkellimna fuq il-koerenza fil-politika tal-izvilupp eh, politika tal politika tal unjoni tal Ewropea, għawnek, eh, però se nitkellmu fuq il-koordinazzjoni tal-politika tal-iżvilupp mod speċifiku donor coordination toffri eh, għafas importanti għal biex insaħħu eh, in, in l-għaniet tal-politiku. Nafu illi il-koerenza ti riguarda l-input minn mm, oqsma differenti u tizgura illi l-għaniet tal-politika tal-gvarnijiet takom ma jġux imminati minn politiċi oħrajn illi jista' jkollhom uh, impatt fuq il pajiz li qed jiżviluppaw. Il-kwistjoni e ta' koordinazzjoni oħjar tifoka mod iktar speċifiku fuq il-modalità tal-implementazzjoni tal-għajnuna l izvilup ċoj pratikament kif għanda tinata l-għajnuna u kif għanna nizguraw jew nipruvaw nizguraw illi il-frammentazzjoni eccessiva tal-għajnuna fuq livell settorjali mhuwiex settimina illi naslu għall-aħjar riżultat ta' kull euro li jiġi minn fuq minn naħa tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri. Il-koordinazzjoni tad donaturi huwa l-proċess illi bih l-imsieħba ta' żvilupp eh, jaħdmu fl-imkien biex jimmassimizzaw l-effett. U dana biex ikun hemm effettività tal ajnuna eh, Il-koordinazzjoni wasal għal biex innaqsu l-kosti finanzjari biex niksbu l-istess riżultati jew b'riżultat aħjar b'investiment inqas. U naturalment dan huwa importanti ħafna llum meta wieħed iqis eh, l-isfond ta' austerità qawwija fl-Ewropa li tasal għal eh, żieda eh, fil-assistenza Ewropea. Aħna l-ikbar donatur u l-unika organizzazzjoni għanna potenzjali li se nkunu l-ikbar fornitur ta' għajnuna potenzjali fid-dinja. Però meta nħarsu lej realtà, sfortunatament nistgħu naraw li aħna potenzjalment bissek l-impatt tal-għajnuna hija imwaqfa mill-duplikazzjoni u frammentazzjoni li hemm bżonn nirsolvu b'azzjoni komuni. Dawn huma opportunitajiet li qed naħlu u dan huwa l-ispiża tal-Ewropa, dawk li jiexu hawnhekk fl-Ewropa u li kontribuixu fl-imkien inqas iktar minn nofs tal ajnuna tal-iżvilupp maħniex qed nimmassimizzaw l-isforzi tagħna. U qabel ma U rridu niftakru illi hawnhekk dak li qegħdin ngħidu illi 23,000 tifel imut kuljum lum għada u pitada kuljum imutu 23.000 tifel. U u bat irridu niftakru illi ċifra ta' 68 per, eh, per kull elf hija l-impatt tal-mortalità. U ċerti pajizi eh, eh fil laħar ta' fit gwerra dinija kien ta' 48.000 eh, mewt. Dina e, e ċifra nistaw nisluha miex importanti minnaħa biss tal-għajnuna umanitarja, imma il-popolazzjoni ta' dinja edha dejjem tiżdied u naslu għal eh, żewġ e, biljuni iktar. U din hija dan huwa wirt e, responsabli ħafna għal dak li senħallu warajna. Fil-oqsma ta' importanza strategika, il-Parlament Ewropew edin aħna eh, namlu riċerka fuq l-ispiża tal-fatt li ma teżistix l-Europa f'ħafna minn dawn l-inizjativi ta' għajnuna u diġa hemm riżultati preliminari illi hemm benefiċċji kbar li jkun hemm koordinazzjoni f'din l Ekonomikament eh, nistgħu nifrankaw 800 miljun euro. 800 miljun euro. Eh, Sempliċement bil-ispejjeż ta' transazzjoni eh, imħabba il-preparazzjoni negozjati u inforzar tal-ftejmiet u dan il-tfaddilu Batista jista jiġi użat biex inżidu l-attività ta' għajnuna għal beneficju tal-pajizi li jirċevu la' jnuna. E koordinazzjoni aħjar se jwaslu għal implementazzjoni aħjar u ktar effettiva tal-kondizjonalitajiet illi huma monitoraċu u trasparenza u dan jfisser iktar leverage, iktar armonizzazzjoni għanda u kol e, benefiċi għal pajizi li jirċevu Eh, inaqsu l-spejjes iktar assorbiment u eh, tal-ajnuna u gvernijiet aħjar. Eh, jekk inżidu l-armonizzazzjoni u koordinazzjoni se waslu għal biex niksbu l-anietan aħjar u jipermettu għall-Unjoni Ewropea illi jiżviluppaw l-ambizjonijiet bħala attur globali li naslu għal 0.7% tal-GNI sar 2015 dana għadu miex realtà għal ħafna stati membri tagħna eh, minkejja li sforzi li għamlu fil-Renew Unit. Eh, aħna nistaw ninnutaw li huma l-qoddim eh, li jkun hemm iktar koordinazzjoni effettiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea jista' jbiddel ħafna. Kif ir-riċerka tal-Parlament tal Ewropew tajt importanti li nikkonċentraw fuq attivitajiet principali. Iridu nżidu il-koordinazzjoni għall-għajnuna fl-imkien mal impegni internazzjonali il-donaturi Ewropej waqfu il-prinċipi biex jimxu b'mod konġunt fl-imkien bħal per eżempju il-xol maqsumu il-koordinazzjoni tal-programmazzjoni U dan jiddependi ħafna mir-rieda tal-pajjiż tal individwali u anki koordinazzjoni informali minnaħa tal-aġenziji bilaterali u, u sfortunatament mhumiex implementati mod sodisfaċenti. Fi prinċipju, kulħadd jaqbel li hemm bżonn nagħmlu iktar koordinazzjoni, però fil-prassi e, mhux daqshekk faċli. Li stati membri għandhom għanijiet ċari fuq kif għanna naslu għalihom, però mhumiex lesti jsibu kompromessi għandhom bżonn ukoll din il-possibilità li jkun hemm iktar koordinazzjoni jfisser li naqsu l-ispejjeż, ċoe li naqsu l-ownership ta' donazzjoni u anki inqas visibilità. Forsi hemm possibilità li dan isir. forsi stat donatur jista' jsir l-Aġenzija prinċipali minnaħa tal-Unjoni Ewropea kollha kemm mill-2010 l-Unjoni Ewropea ħalqot postijiet importanti ħafna e, hemm il rappresentant li tal-Kunsill u e, u bil-ħolqin tal-IAS e wasal għal potenzjal kbir ħafna, però anki ċerti sogri għal politika tal izvilup Il-rapport tal-ispejjeż tal non Europe se jitkellem anki fuq dawn l-aspetti u se identifikaw l-aħjar l-aħjar strumenti biex niżviluppaw din il-koordinazzjoni u ħatkun ta' bażi għall-inizjattiva leġislativa minnaħat tal-Parlament. Bħala rapporter minnaħat tal-Parlament fuq din l-inizjattiva jien għandi intenzjoni niproponi passi ulterjuri leġislativi eh, meta wieħed is il-benefiċċji ta' koordinazzjoni aħjar u minnaħa l-oħra anki eh, il-benefiċċji li jistgħu jinħalqu jina naf li jintkom għandkom ruol importanti fil parlament Nazjonali. Jina 26 sena kont membru ta' Parlament Nazjonali u naf kemm huwa importanti eh, il li kunem l-appoġġ ta' Parlamenti Nazjonali. U għalhekk għandna din il-laqa unek, hawnhekk. Għal daqstant jiena nilqa b'entużjażmu kbir dan il debattitu u nħares l-qoddim biex nisma il ta' kom fuq kif il-koordinazzjoni aħjar tista' tiġi promossa Eh, bejn l-Istati l-Istati Nazzjonali u il-Parlament Ewropew. U kif nistaw aħna nġelu l-Istati membri jaċċettaw u jaqblu eh, aħna ma rridux nieħdu ruot tal-Parlament Ewropew, eh, dan mhuwiex il-kompitu tagħna, kif nistgħu nagħmlu da? U mbagħad kif nistgħu niksbu koordinazzjoni iktar aħjar forsi <clears throat> hemm nuqqas ta' entuzjazmu naħa tal-koordinazzjoni. Uh, kif nistgħu nevutaw anki eh, illi l parlamenti Nazzjonali u l-Unjoni Ewropea eh, jizguraw illi il-risorsi eh, li ju jiġu jifrankati mill-efficienza ħjar ma jintilfux. Qabel ma nibdew, nishtiq nati il- mikrofonu lil Sur Vincent Grimo illi huwa eh, kap tal-DG li rigwarda lajnuna għajnuna l-izvilup mill-Parlament Ewropew. Grazie ħafna. Eh, onorevoli xtaqt nirrifletti ftit fuq xi punti ta' din il-kwistjoni ta' donaturi dejjem hija mistoqsija li tiġi diskussa imma għada attwali u naħseb l-opinjoni tiegħi ħabba żewġ raġunijiet. Il-koordinament tal-donaturi tiffaċċja żewġ sfidi waħda dik hija ta' tkabbir u oħra anki ta' kif wieħed jista' jitħol iktar fil-font. fil font fil Issa inna ħafna snin li il-gruppi kollha jiġu flimkien u jkun hemm koordinament bejnietom, imma il-fatt li hemm atturi ġodda mhux bil-forsi kunu donaturi eh, bħadċina, Ċina, eh, ċertu pajjiżi Arab, dejjem qed naraw li hemm iktar eh, jisir minnaħat tagħhom. Jiġifieri qed naraw li hemm ċertu ftuħ u għalhekk rid ikun hemm koordinament effiċjenti u dan iri ovvjament l-isfida qiegħda kif se nagħmlu dan ix-xogħol inġibuhom flimkien. Dan l-aħħar kien hemm fl-2011 sen kien hemm eh, forum fuq dan is-suġġett ovvjament in-nies ta' soċjetà ċivili, l-fondi multilaterali u l-pajjiżi li qegħdin jisviluppaw. Nafu li dawn huma sfidi kif naraw kif kulħadd jaħdem flimkien hija biċċa xogħol ibsa ħafna mimlija diffikultajiet anki mħabba l-approċċi, valuri, il-prattika, imma l-isfida qedem. U aħna ippruvajna naraw dejjem iridu naraw li jkollna l-aħjar riżultati għal benefiċċju tal-imsieħba tagħna. It-tieni sfida u għan nitkellem ftit iktar fit-tul hija ta' kemm se nidħlu fil-font meta il-koordinament bejn id-donaturi Ewropej, il-Komissjoni Ewropej ġifiri l-Stati membri issa ila magħna. Ma meta wieħed iqis sitwazzjoni illum, meta naraw kemm hija asma f'biċċiet hija fragmentata, id-donaturi Ewropew huma parti mill-problema. Meta wieħed jara numru, setturi, <laughs> l-Ewropej huma minnhom fihom il-problemi. Hemm wis Ewropej li qed intervjenu f'ħafna setturi u dan ovvjament inaqqas mill-effiċenzja għall-imsieħba tagħna eh, u però id-donaturi Ewropej jistgħu wkoll ikunu parti mis-soluzzjoni għax issa inna snin li numru ta' inizjattivi imbdow sabiex verament insaħħu l-koordinament bejn donaturi Ewropej. Hemm lista twila ta' dawn l-inizjattivi li mill-sebajnijiet eh, tieħdu biex verament isibu kaptu tal-problema ħansemmi tnejn riċenti, dik tal-2007, qed insibu f'kodiċi ta' kondotta fuq il-komplementarjetà u anki kif inqasam ix-xogħol u illi permettiet ukoll distribuzzjoni aħjar bejn id-donaturi settur wara settur Imma, xorta, l-inzjattiva rajna problema bija. Sabiex wieħed jażel is-settur fejn jista' intervjeni, jrid jara eżattament meta wara aħjar żmien u jrid ikun hemm ovvjament l-istadju importanti imma e, dan l-istadju dejjem jiġi fuq il-programmazzjoni. Għalek ħarġet l-inizjattiva ta' li din dan il-programmazzjoni ssir konġunta li, li bdiet sentej ilu ila, ila issa taħdem fuq għall komissjoni Ewropea u qed tagħmilha flimkien mal osd Qed nippruvaw b'din it-tip ta' programmazzjoni konġunta li jkun hemm analiżi flimkien tal-pajjiżi anke tal-pjanijiet ta' żvilupp bejn id-donaturi u biex mbagħad ikun hemm distribuzzjoni tal-intervent tal-għajnuna biex ix-xogħol ma jsirx darbtej u anki bekk l-impatt ikun aħjar iktar b'saħħtu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Il-benefiċċji huma kbar kif smajna kif minn sur Michel qed nitkellmu fuq mijiet ta' eh, mijiet ta', ta eluf ta' euro bħala liħli li nistgħu nagħmlu benefiċċju u bekk ukoll iċ-ċittadin Ewropew jara li l-flus qed jintnefqu kif suppost. Dan huwa importanti wkoll viżibilità għat-trasparenza u kif jista' jagħmel previżjonijiet Ovvjament ġew segwiti numru ta' prinċipji f'din il-programmazzjoni konġunta, nsemmi xi ftit minnhom, l-ewwel net il-prinċipju tal-flessibilità mħabba il-fatt li l-kuntest hemm divergenzi bejn il-pajjiżi dawn li varjaw għalhekk wieħed irid jara kif jadatta ruħu għal kuntest differenti. Il-prinċipju ta' inħallu id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jista' javvanzaw, jiġifieri ikun hemm ċertu deċentralizzazzjoni u il-bekk is-sedi ma tkunux daqshekk impenjati, u mbagħad it-tielet punt hemm dak ta' l-assoċjazzjoni, leadership tal-pajjiżi li jkunu msieħba, u dan narawħ mal-fat li jiġu jikun hemm ċertu sin sinkronizzazzjoni bejn il-pajjiżi il kollha involuti meta jkun hemm ċertu strateġiji nazzjonali u dawk internazzjonali wieħed jara x'inhuma l prioritajiet għal pajjiżi għattali tali proġetti. Mbagħad hemm ukoll il-fatt li nkunu miftuħin għad donaturi oħrajn, dan huwa ba' punt, e, ġifri l-istati membri e, u l komissjoni Ewropea dejjem huma minn ta' qudiem in-net, anki ġifiri hemm ċertu xogħol e, li wieħed irid iqisu fuq l-effiċjenza tal-għajnuna u naraw min jishti u kol jihusem fil-programmazzjoni konġunta. Din l-inizjattiva hija abbażi volontarja u issir bil-mod il-mod. Ġifiri f'dan l-istadju minn sente ilu aħna bdejna din il-programmazzjoni f'seba' pajjiżi u mir-rapporti li joħorġu mill-ambasċaturi tagħna li qegħdin fil- fil-pajjiżi se naraw kien zidu xi 30 pajjiż ieħor bejn issa u l-2016 eh, anki biex nkunu nistgħu nissinkronizzaw ruħna mal-pajjiżi partners tagħna. Permezz ta' din it-tip ta' programmazzjoni nkunu nistgħu nsaħħu l-koordinament fuq livell Ewropew għandna dinamika hemm ukoll il-volontà bejn id-donaturi Ewropej Ewropej biex nlestu bil-proġetti hemm il-rida wkoll politika u l-importanza tal-parlamenti nazzjonali hawnhekk tidħol għax dawn jiżguraw li kull stat membri jkun jista' jkompli bil-kontribut tiegħu fil-proġett u kif smajna wkoll tajjeb mis-sur Michel huwa proġett ta' kullu kulħadd u d-donaturi Ewropej huma l-istess tajjeb ġifiri li naraw li dinamizmu jibqajem sabiex l-Unjoni Ewropeja u l-membri tagħha verament jagħmlu id-differenza permezz ta' dan il-koordinament imsaħħa. Grazzi ħafna. Okay, thank you very much. Grazzi, Kommissjoni. Għanna staxi membri li jixtiqu jib kelmu din hija opportunità għal membri għandi lista għanna sur kaxman bħala l-ewwel kelliem. Grazzi Gay u grazzi Charles anki tal-prezentazzjoni li għamilt aktar kbini. Illum il-birthday ta' Shakespeare u se namel eh, <laughs> u nixtieq eh, ngħid li eh, il wħed jitkellem fil-qosor hija l-aħjar ħaġa eh, għal biex jgħajt affarijiet importanti. Irridu niftħu il-Konsil tal-Ministri biex biex eh, eh, ikun responsabli għal dak li jisiru fil konsil Emżon ikun hemm ownership tal-proġetti kemm il pajizi donaturi kif ukoll minn dawk li jirċevu. Hemm bżonn li konna koordinazzjoni mill-rib biex innaqsu l-ispejjeż għax hekk ma nagħmluhx dan se nitilfu l-effettività tal-għajnuna. U fl-aħħar, u dan huwa appell għal parlamentari nazzjonali nixtieqkom eh, tinforzaw il-prinċipju li drittijiet tal-bniedem huma l-qalba tal-politika tagħna u ma nistgħux aħna indajfu dan il-prinċipju meta aħna nimxu lejn il-koordinazzjoni akbar. Eh, ħafna drabi jkun hemm konflitt eh, tal-policy eh, meta jidħol fin-nofs il-kummerċ flok il-drittijiet tal-bniedem. Signora Petra Bayer. Fil-dokument eh, ta' riżultat ta' Rio Plus 20, waqt li il-membri tal-parlament mandom lebda implementazzjoni, però bil-networking aħna rnexxinna niksbu xaħġa biex niddefendu il-proċess eh, ta' wara l-2015 biex nkunu nistaw nkunu nkunu nistaw ninvolvu l-parlamenti. Dan huwa proċess l-Unjoni Ewropea u anki f'ċerti stati membri. U ħafna pajjiżi kif kolti tiegħi jistgħu ifittxu l-Unjoni Ewropea bl-qorti u biex jikunu veruti f'dan il-proċess. Tkun ħaġa tajba ħafna. Kiku aħna nistaw dawn il-post NDGs nużawhom bħala inizjativa l-Parlament ma nalebda struttura lissa, però lissa għandu jirnexxinna dawn l-affarijiet noħol qom bi strutturi informali u skambi per eżempju bil-medja ġodda jista' jkollna konferenzi bit-telefon, jista' jkollna pjattaformi ta' diskussjoni fuq l-internet. U nafu ħafna illi l-NDGs attuali mhumiex se jintlaħqu f'ħafna partijiet tad-dinja. Hemm partijiet tad-dinja fejn il-parlamenti mod partikolari fil-nofsinar u ma importanti ħafna għall-implementazzjoni ta' dawn il-goals u ġa diġew involuti. Wara fil-post eh, MDG agenda il-parlamenti għandu jkollhom rol ħafna iktar importanti. U sissa aħna kenna possibilitajiet limitati dana se jiġi definit eh, fl-aħħar sal-2014, però kieku nistaw aħna kif dawn l-affarijiet qed jiġu implementati informalment fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew u namlu l-kontribuzzjoni tagħna u fl-istess ħin nifukaw fuq il dawn il-kontenuti tkun ħaġa tajba ħafna. U forsi nkunu nistaw naslu għal proċess da iktar formali. Grazzi. Iva, grazzi ħafna, President. Ovvjament wara li smajnik ma nistax ma naqblux miegħek, imma għandi xi idejat konkreti x'naqsam magħkom jiena naqbel kompletament ma' Michael Cashman sabiex niftħu il-bibin tagħna biex nagħmlu xogħol mod iktar tas-soltu fuq ir-rapport anki biex nispiegaw l-om il-xol eżattament li namlu. U anki biex ikonna koordinament aħjar naħseb tkun ħaġa tajba li f'kull pajjiż partner ikun hemm koordinatur Ewropew jista' jkun jew il-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea jew nkella ambaxxatur ta' stat membru. Jiena naħseb ix-xogħol jista' jinqasam b'dan il-mod biex verament ikun hemm koordinament f'kull pajjiż li jkun imsieħeb. Issa, Sur Mitchell, jina naħseb bil-ċifri li tajt ma tantx kienu tajbin kienu qed naraw li hemm ħafna ħela ħela tal-mezzi fuq 49 biljuni ta' euro tal-Unjoni Ewropea, ġifiri l-Komissjoni u l-Istati Membri, kien nitkellmu 6 bej 6 u 8 biljuni li ma jintiżux tajjeb, tajjeb għax ix-xogħol isir doppju, eh, il-flus jintilfu ta' b'dan l-ammont, ġifiri ammont enormi eh, dan joħroġ minn studju ġdid. Ideja li diġa semmejt qabel u li smajna terġa xati ħorja l-ludini għalija li biex ikonna koordinament aħjar imbżon li naraw eżattament x'inhuma l-affarijiet partikolari li jagħmlu d-donaturi, l-ispeċifiċità tagħhom għax nafu li ħafna xogħol isir u għandek l-Ingliżi, l-Svediżi, tal-Lussemburgu, oħrajn għandhom esperjenza kbira ndom prassi tajba f'ħafna setturi. Ġifri, naħseb li forsi din il-kussjoni kollha tal-speċjalizzazzjoni ta' min wieħed jagħmel iktar xogħol fuqha. Issa, fuq il-koordinament u kol eh, xaħġa li li tossessjonani dik ta' li nkunu iktar effiċjenti naraw x'luma l-vantaġġi tal-lajnuna li toħroġ mill-budget ġenerali u dik settur eh, wieħed wieħed. Nafu kemm huma fraġli l-istati U ovvjament li dawn l-istati intuhom iktar kapiċatajiet jekk intuhom il-mezzi finanzjari biex iħalsu l-allima, iħalsu il-pulizija li jkunu mħarġa b'mod demokratiku. Jiena naħseb dan id-dibattitu dwar l-għajnuna tal-budget eh, settorjali hija importanti għax ħafna dravi fil-budgets fil-Parlamenti Nazzjonali din ma tantx titqies tajjeb dan il-kwistjoni kollha tal-budget settorjali. Għax huma argumenti li eh, l-argument li wieħed jibbaża fuq li ma hemmx kontroll biżejjed. Imma dan mhux minnu għax ovvjament il-qorti tal-awdituri tagħmel dan ukoll. Grazzi. Louis, let me just uh, address that issue you raised. Grazie, Louis enti dawk it-8 miljun kienu spejjeż ta' transazzjoni. Jiena rajt ir-rapport u għat eżattament dak li għatint eh, li huma 6 biljuni. Imma dawk it-800 miljun kienu ta' spejjeż ta' transazzjoni. Anet Hubner. Grazzi. Uh, kien interessanti dak li għat fil-Germania fil-Bundestag dawn l-aħħar konna għedin nistudjaw il-proposti tal-Kummissjoni u rajna il-distribuzzjoni ta' ħidma. Direttivi ta' kom implementajnijom, imma għatem xie punti fejnem lok għal-iktar specializzazzjoni u negozjazzjoni. U dan għajkopri il-punt ta' Sur Michel jekk aħna għanna kooperazzjoni fil-distribuzzjoni ta' ħidma, allora mbagħad irridu nieħdu f'konsiderazzjoni l-esperjenza li għanna ċerti stati membri għandhom iktar esperjenza f'ċerti aspetti u għandhom speċjalisti u wieħed irid jieħodhom f'konsiderazzjoni dawn meta namlu distribuzzjoni tal-ħidma, però għan problema ieħor ukoll. Uh, jekk ikunem distribuzzjoni aħjar ta' oqsma bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għax fl-opinjoni tagħna fl-imoddi kien hemm job descriptions ta' xejn waħda vagi wis. Ħafna nies kienu responsabbli għal ħafna affarijiet u ħafna għal xejn, ma kienux ċari biżejjed. L-Unjoni Ewropea għandha saħħa għawija fil-kooperazzjoni u l-iżvilupp u għandha taġixxi fejn hemm valur miżjut tal-preżenza tagħha u l-Istati membri għandhom jintegrawa eh, din il-preżenza bl-esperjenza li għandhom fil-kampi speċifiċi. Grazzi ħafna jgħid il-President. Ħadd iktar ma jixti jitkellem. Mela natu il- il-mikrofonu il l-EAS, e il-Sur Felix Shaw. Grazie, President, grazie tal-li stidentna għawnek, l net nishta najt li aħna naqblu perfettament ma dak li għal kollega tal komissjoni aħna naħdmu fl-imkien maħħom biex eh, li kunem koordinazzjoni ta' donaturi fil-programmazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jena li se nitkellem fil-qosor u se nżid xi idea li hemm bżonn nieħdu f'konsiderazzjoni. konsiderazzjoni L-ewwel net naħseb li naqblu aħna fuq il-linji u prinċipi fuq l-effettività tal-għajnuna aħjar leverage l-implementazzjoni tal-prioritajiet bil-fatt li namlom fl-imkien dawn l-affarijiet, però għad aħna għadna 28 amministrazzjoni kbira aħna għanna l-amministrazzjoni kbira taħna u kull stat membru għandu amministrazzjoni kbira u dawn kollha kemm huma jimplementaw l-kooperazzjoni fil-pajizi eh, bl-ambasċati tagħhom, bl-aġenziji tal-iżvilupp tagħhom. Għal da stant ħaġa tajba hija li konna koordinazzjoni oħjar bħala regoli ġenerali kif għalet il-Kummissjoni dal-għodu u kif aħna nimpinjaw l-amministrazzjonijiet kollha kemm fuq livell ta' sede fuq livell tal-Stat membru tal-Kunsill eh, li jagħmlu l-azzjoni taħħom fl-istess ħin fl-istess post U l-kollega għal li u importanti li nissinkronizzaw, li nkunu nistaw naħdmu fuq l-istess kwistjonijiet fl-istess ħin u fl-istess post. Għaxin kella nkunu għet nissugraw li nieħdu deċizjoni separati, f'postijiet separati, u anki fuq l-istess pajizi. U dan mbagħad se jkun problema għal biex ikonna programmazzjoni konġunta uh, u biex ikonna effettività tal-azzjoni tagħna. Tini element illi nixtieq nisħaq fuq u għalli kif inti stess għattu kol Kienem sissa bidla fl-istituzzjonijiet wara it-trattat ta' Lisbona, għax issa delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom ruol differenti, għandhom l-istess ruol ta' qabel, però għandhom ukoll ruol ġdid fil-koordinazzjoni fl-istati membri u anki Ewropea fuq il-kamp. U dan huwa progress importanti ħafna għal kulħadd għax issa biex ngħidu hekk għandna koordinatur fil-kamp u li prova iġib il-kuħat fl-imkien l-istati membri u anki Donatori oħrajn li mumiex Ewropej. U din hija raġuni illi għalija wieħed e, e, mill avveniment importanti li deskrivit il-Kommissjoni li inżidu il-programmazzjoni konġunta fil-pajizu jien naqbel u għalek aħna għanna l-esperti u għalek aħna ċittadini Ewropej inħalsu kollettivament kollha kemm aħna ħafna diplomatiċi, ħafna esperti tal-iżvilupp, ħafna nies biex ikunu esperti fil-Burkina Faso, fil-Bolivia u fil-Bangladesh biex insemmi tliet pajjiżi eh, differenti. U aħna nħallsuhom eh, din hemmhekk għalina huma jafu x'inhi l-aħjar azzjoni li tittieħed u jistgħu jagħtu jgħatu parir fuq l-aħjar azzjoni li għandha tittieħed biex niżviluppaw dawn il-pajjiżi. U għalhekk aħna norbtu fuq dan ir-rwol ġdid ta' delegazzjonijiet u ta' din l-astazzjoni ġdida ma' l istati membri, ambasċati u aġenziji ta' kooperazzjoni li jaħdmu hemm. Aħna għadna fil-bidu net ta' da ta' dan il-proċess, però eh, nammetti illi sissa kellna suċess fil-promozzjoni eh, għamilna ma eh, l-Istati membri biex jaqblu maħna pratikament illi l-Istati membri kolla u l-Unjoni Ewropea tagħmel programmazzjoni flimkien u u bekk kif qal il-Kummissarju dal ħodu għanna uh, din l-istrateġija fl-Etjopja firmata mid-delegazzjoni ton ambasċaturi tal stati membri kollha flimkien mal-Gvern tal-Etjopja u naħsbu illi dan huwa wieħed mill-eżempi li eh, eh wieħed irid jipromovi imita. Eh, naturalment dan sejħu ħafna żmien għaliex l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea aħna kolla kemm aħna operaturi importanti bi prezenza storika u aħna għanna biex namlu distribuzzjoni tal-ħidma mħafna x'farijiet jisir, pero dan għandu jisir fuq livell tal-pajjiżi għax hemmhekk nista' aħna inniksbu l-ikbar għajnuna għal dawn il-imsieħba ta' żvilupp. Grazie. Grazie. Signora Utkozzi. Grazie tassew. Il-koerenza titlob għal rida politika l-ewwel qabel kollox. Determinazzjoni politika. Jien nixtieq ngħid f'din il-laqa hemm din id-determinazzjoni politika sabiex naħdmu it fit għaliex huwa faċli wieħed isemmiha iżda aħna fil-politika tal-iżvilupp namlu dawn l-isforzi kollha imbagħad naraw illi dawn l-isforzi jisfaxxaw fix-xejn. Fil-gvernijiet tagħkom fejn tistgħu tarawha, fejn tistgħu tidentifikawha din id-determinazzjoni politika hemm din ir-rieda illi wieħed ma jibqax il mentalità preżenti fl-istituzzjonijiet bħalissa u kemm għandhom approċ ta' tim il-pajjiżi bħalissa meta jindirizzaw il-politika ta' żvilupp meta mqabla ma' setturi oħra fl-istess gvernijiet. Jiena naħseb il-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha tiġi minn isfel għal fuq. Għandha tiġi fiħdan il-gvernijiet, l-affarijiet irridu jinħadmu flimkien sabiex nelbu ċertu egoizmu individwali imbat iva hemmhekk jista' jkollna politika ta' tim. Fejna din id-determinazzjoni politika għada ah, teżisti jew sparixxiet. Jina naħseb li jinti staqsejt mistoqsija interessanti ħafna għad fadlinna ftit tal-minuti qabel is-sessjoni li jmiss fil-qosor. Dan dan huwa l-ġist tal-problema. Kif nġelu l-nies jirrealizzaw, jintebħu jew kwistjoni umanitarja. Irdu dawn il-pilastri, dawn dan huma fondi pubbliċi, flejjes pubbliċi għandhom jintefqu b'mod effettiv, qegħdin nitkellmu dwar il-ħajjiet tal-persuni. Ja kwistjoni importanti, jiena ġejt maħtur rapporter darba għal regolament eh, tal-emerġenza alimentari qabel it-tajl tas-sajf, u jien ġejt mistieden sabiex nitkellem E, fil konsil tal-Ministri għall izvilup f'Settembru fi Franza. E, kienet l-ewwel laqa u kien hemm e, din round table u aktar minn 20 ministru għalu li kif ma setex titwetta. Twetqet, twetqet fi żmien ta' mit jum. Sibna l-fondi, għaddejna l-leġislazzjoni u l-persuni kienu qegħdin jgħidulna li ma kienx hemm ikel u kienu qegħdin jirvellaw ma kienx hemm ikel. L-iktar ħaġa importanti hija li nirrispettaw il prinċipji Fl-Irlanda pereżempju, il-Parlament tagħna id-dol, id-dol u s-Senat f'daqqa jistgħu jgħaddu kull liġi illi jixtiequ sakemm ma tiksirx kostituzzjoni bil-miktub. Fl-Ewropa aħna permess tal-MEPs nistgħu nagħmlu dak li jippermettuna it-trattati. Ma nistgħux nieħdu l-rwol tal-MPs nazzjonali u laqas huma ma jistgħu jieħdu l-rwol tagħna, laqas nistgħu nieħdu l-rwol ta' kummissjoni jew ta' gvern. Irridu naraw kif nistgħu nikkooperaw, nikkooperaw, kif nistgħu nħarsu rwol ta' kulħadd, imma nikkooperaw. Jiena wis nibża illi sakemm ma jkunx hemm pressjoni tal-gvernijiet mill-parlamenti nazzjonali huma mhux ser eh, jirdu dawn il-kunċetti. Irridu nirrispettaw il parlament Nazzjonali u intom tirrispettaw l-inna u flimkien ikonna eh, ċertu nerfaw ċertu responsabilta għal dak illi qed namlu. Marriċ nistema patronizzanti, imma minkejja il-situazzjoni diffiċli tal-finanzi fir-Renju Unitu l-austerita, eh, issa huma u rew illi jaġaw jisqu dwar l-impenji tagħhom ta' 0.7 u din hija xi ħaġa ta' min ifaħħar edu nagħtu kreditu lill-Parlament. Idu nagħtu il-mertu l-Parlament, gvernijiet lil persuni mhix faċli fil-pajjiż tiegħi qalu li għaliex ma għandniex nagħmlu hekk, għandna flus, qegħdin juru illi qegħdin jagħmlu xi ħaġa ta' bilħaq biex jiġġieldu u aħna dan nistgħu nagħmluh ukoll jekk ninġabru flimkien. Dan għadu il-bidu tal-proċess ir-rapport għadu għaddej, palessa għadu work in progress, nittama li jitwetta, jitlesta eh, ktar tard fis-sajf, unkun nistaw indirizzaw mbagħad f'Settembru u nittamaw il parlamenti Nazzjonali imbagħad jagħtuna l-femmit tagħhom dwaru u jkollna eh, dawn l-iskambju. Fl-aħħar naħseb li huwa importanti illi aħna nippruvaw nużaw mezzi moderni ta' komunikazzjoni. Eh, uħut mill-kollegi semmew li aħna jekk ma kunux nistgħu ninġabru b'mod fiżiku bħallum ikonna e, użu ta' komunikazzjoni moderna sabiex inkunu nistgħu nesprimu ruħna b'mod aħjar. Il-Parlament Ewropew dan l-aħħar daħal il-web streaming tal-laqat tal-komitat kif ukoll għodot toħra sabiex jgħinu l-parlamenti nazzjonali jaħdmu jitfit magħna u jkollna koordinazzjoni aħjar grazzi għal teknoloġiji tal-informazzjoni u teknoloġija pal per eżempju video conferencing konġunti ek għadhom kemm marfuni. Grazzi tassew, xaġa tassew interessanti, dan għadu l-bidu tal-proċess nistaw namlu ħafna aktar flimkien jekk nibqaw iffukati fuq il-miri tagħna, fuq l-anijiet tagħna. 13,000 persuna, 13,000 tifel u tifla qegħdin jgħixu kuljum għandna eh, jo għaxar 10.000 oħra ta' sew nistgħu nagħmlu l-affarijiet flimkien u jien ser ngħaddi l-presidenza lil senjora Iva Ġoli, President tal-Kumitat Deves, sabiex tmexxi l-aħħar parti tas sessjoni. Grazzi. Merci. Euh. Grazzi, grazie ħafna. Mela, etners u lejn it-tmiem tal-laqa tagħna u għall-aħħar konklużjoni Breen, President. Sur Pad Bream, il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament tal-Irlanda, ovvjament l-Irlanda li għanda u kol presidenza tal-Unjoni Ewropea. Nitlob senjur sinjur biex forsi jiġbor flimkien ġabra fil qosol tal-konklużjonijiet fidejk. Għandek 10 minuti, Sinjur. Thank you very much indeed. Grazzi sew, onorevoli ġoli. Jien nixtieq ngħid qabel nibda illi din kienet konferenza ta' sew ta' siwi dal-ħodu inni kolli ngħid illi kienet ta' sew interessanti għalija. U rritni kemm għandna seta aħna bħala membri tal-Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew meta nitkellmu bleħen wieħed ovvjament Issa, għal-koll eh, marru l-għalin djarna lejn il-parlament rispettivi tagħna u rridu niżguraw il-koerenza politika u il-programmazzjoni konġunta ikunu parti mill-programmazzjoni tal-iżvilupp tagħna. Jien konġt inrotħaj nrotħajr lill-ex kollega tiegħi Gay Mitchell. jiena ħdimt ma' Gay għal bosta snin jiena jkolli ngħid illi naf li ħadem għassew għatif dan il-komitat għal iżvilupp u kol, jien nishtinajt ngħid li fissem. Dan għafil u jiena sabu għonek biex nirrappreżenta l-Parlament tal-Irlanda u l-Presidenza tal-Irlanda u għatawnu li nkunu hawnhekk f'din il-konferenza aħna sejrin lura lejn idolen il-Parlament tagħna u ser nresqu l-femmiet ta' dan il-komitat. Fl-ħadd ta' Marsu kollegi. Jiena Dublin ospitajt it-tieni laqa tal-konferenza interparlamentarja dwar il-politika komuni ta' sigurtà u difiża u hemmhekk il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew kellhom opportunità ta' valur sabiex jiddiskutu u jagħmlu skambju ta' femmit b'tali mod illi jiena nemmen illi stajna niksbu koerenza ta' politika aħjar fl-Unjoni Ewropea f'bosta osma. Għawinna qalbna dal-ħodu li naraw l-istess proċess, għawinna qalbna dan il-proċess ta' kontatti interparlamentari li jtikomplu għaddejjin f'dan il-kontest. Nifraħ l-rapporter permanenti għall-inizjattivi tijaw sabiex kompli laqqa dawn il-laqat strutturati jiena u koll nishtiq nfaħħar l-Sinjora Iva Ġoli, tospitana u għal-rakomandazzjonijiet tagħha wkoll. Ħafna ma referew għal kriżi ekonomika globali u l-konsegwenzi ta' tnaqqis fil-budgets, limiti fil-budgets għal gvernijiet fl-Unjoni Ewropea u b'nadi oħra naraw li jridu jiffukaw fuq il-prioritajiet ewlenin tagħhom skrutinju mill-pubbliku ta' kif eh, jintefqu il-fondi pubbliċi, issa qed naraw aktar minn qatt qabel semmejt l-awsterità ma' minkejja l-miżuri ta' awsterità u tnaqqis fil-budget ta' jnuna tagħna l-appoġġ pubbliku eh, fl-Irlanda għadu oli immens għal programmi ta' jnuna. Dan ġi rifles dan l-aħħar minn sarriċ li sar mill-grupp tal-NGOs, li involf l-NGOs kollu, kollha li jinvolvu 650 miljon euro u e, sar dan il-starriċ u rajna illi kienem 76 fil-mija ta' personi li approvaw il-programmi ta' għajnuna fl-Irlanda statistika ta' sewolja meta naraw x'tip ta' miżuri dun iffaċċjaw bħalissa f'dawn il-problemi ekonomiċi. Iżda il-kontribwenti rridu jkunu jafu kif qed jintefqu il-flejes tagħhom għal benefiċċju tal-persuni li iktar jeħtiġuhom. Għandna wkoll aħna ma rridux nifqu ninsistu fuq il-koerenza politika u najnuna politika oħra pal kummerċ agrikoltura, bidla fil-klima u s-sigurta u koll għannan isuwam u mandom il-potenzjal li ovvjament ikunu kem pozittivi u koll ikollom impatti negativi fuq il-pajizi l-iktar foqra. Li narfu dan huwa prinċipju importanti huwa fundamentali għal riċerka tagħna għal iżvilupp tal-PCD bħala ġebla ta' xewka ta' diskussjonijiet tagħna hawnhekk illum il-gvern tagħna l-gvern tal-Irlanda stabilixxa l-impenn politiku tiegħu għal PCD fl-2006 bil-white paper tiegħu dwar l-għajnuna mill-Irlanda u fl-2012 ħoloq għafas għal żvilupp sostenibbli wkoll f'ħafna ftejjemiet tal-Unjoni Ewropea u ftejjemiet internazzjonali fl-2006 il-white paper tal-2006 ġie misħu il l-koerenza hija ħaġa aktar minn deċiżjoni li tevi tal impatt negattiv fuq l-iżvilupp imma jew wkoll dwar it-trawim ta' idejat li jistaw jikontribwixxu sabiex ikun hemm żvilupp sostenibbli wkoll sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-għajnuna irlandiża. Kollegi, sar ħafna progressa mill-2006. L-għajnuna mill-Irlanda ġid deskritta mill-OECD mill aġenzija Internazzjonali oħra bħala il-Paladin sabiex l-għajnuna tkun aktar effettiva sħal riċ fl-2011 mill-ċentru tal-iżvilupp globali juri li l-Irlanda wieħed minn tlet donaturi illi jinsabu fl-ewwel Eh, fil-setturi barranin ta' għajnuna affettiva. Kien hemm reviżjonijiet indipendenti ta' l-għajnuna irlandiża, l-Aġenzija tal-Gvern għall-Assistenza tas-Sewtat eh, impressjoni pozittiva, iżda għad iridu nindirizzaw ħafna sfidi fil-kuntest ta' reviżjoni tal-gvern tal-white paper tal-2006 u kol naraw li hemm l u l-għennin iridu nindirizzaw muħut minnhom ċew diskussi dal ħodu l-aktar fil-qasam tal-frammentazzjoni u l-duplikar tax-xogħol. Kollegi, il-problema il-frammentazzjoni tal-għajnuna iridu nindirizzawa u Lajnuna mill-Irlanda ta' priorità lil disa eh, pajjiżi ta' programm imma tejna aktar minn 80 pajjiż irdu wkoll intejbu l-mod ta' kif aħna nkejlu riżultati li niksbu eh, dan huwa kompitu ta' sew diffiċli ovvjament u aħna rridu wkoll eh, inqablu l-kapaċità tagħna fil-pajjiżi li qed ngħinu billi kuna hemm biżejjed personal Ir-reviżjoni tal-white paper ser twassal għal aktar impenn għal politika ta' koerenza u kol għall iżvilupp għall approċ globali għall iżvilupp għanna affarijiet oħra li qegħdin jiksbu l-koerenza għall iżvilupp dialogu, dialogu kol, dialogu minnaħa tal-gvern u kol naraw kif nistaw nużaw l-arfin li għanna disponibli fil-servizz pubbliku il-kumitati għamel komunikazzjoni mal-partijiet kollha interessati, l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u l-akademiċi jieħu semmu kol fil-netwerk informali tal-Unjoni Ewropea u l-PCD u kol fil-laqata u l-enin tal-PCD. L-Irlanda tonfoq 30 miljon fis-sena dwar ir-riċerka sabiex tagħti bażi evidenzjali għal-ħidma tagħha. Il-koerenza fil-programmi tagħna hija meħtieġa fil-laqat, laqat li huma informali jew semi formali fost il-gvernijiet u sħub u l-imsieħba u dan u għaw li nisa biex tirnexxi il-komunikazzjoni fost il-gvern u l-imsieħba. Din hija importanti, din hija l-komunikazzjoni fuq medda qasira ta' żmien e, bejn il-gvernijiet u d-dipartimenti hija meħtieġa mens. U aħjar minn dawk il-karti twali ma jispiċċaw qatt kien hemm eh, sena l-oħra komitat li jiena president tiegħu illi ressaq proposti dwar l-effettività u l-koezjoni tal ajnuna Per eżempju, sħaqna dwar iħtieġa li dwar l-koezjoni bejn l mill-Irlanda u l-gvernijiet u l-istrateġija aktar mifruxa tal-gvern. Dan ġi rifless minn dak li għal Malcolm Bruce dal-ħodu hawnhekk dwar il-konnessjoni illi il-kummerċ iridu norbtuh mal-politika tal-għajnuna. L-ambasċati tagħna fl-Afrika nemnu li għandhom jirrapportaw b'mod annwali lill-Parlament dwar il-progress f'dan ir-rigward. Il-Kumitat ukoll qed ikompli jikkopera b'supervizjoni ġenerali u kol rapportar dwar il-tip ta' rizultati li jiksibna u kol dwar il-trasparenza. Il-kollega tejm il-Belġu dal-ħodu u rina bitċar l-ideja ta' supervizjoni parlamentari. Il-membri tal-parlament fil-pajizi tagħhom irdu jkunu jafu eżattament minn fejn ġejjin il-fondi u x'tip ta' fondi ġejjin minn pajjiżi oħra sabiex ikun hemm supervizjoni minnaħa tal-parlament u kol e, għet ikun jaf kifet jintefqu l-fondi. Aħna rakkomandajna il-gvern jikkomunika b'mod aktar ċar lill-pubbliku dak il-messaġġ ta' żvilupp effettiv. Rakkomandazzjoni ewlenija, kollegi, mill-kumitat tiegħi kienet illi il-gvern jappoġġa koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn l-NGOs u l-gvern. Intom żgur illi hekk taħsbu wkoll il-koordinazzjoni tad donaturi hija essenzjali jekk jiġi evitati ix-xogħol doppju u niksbu l-effettività. Dan il-prinċipju jidher ukoll fil-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u l-impenji tal-Unjoni Ewropea f'dan is-settur ta' effettività fl-għajnuna. L-iktar il-qafas konġunt ta' programmazzjoni rajna dan l-aħħar kif tafu f'Mejju 2012 il-Kummissjoni u WAS għalu l-program konġun ser jiġi bniedi f'sitt pajjiżi fl-2012 u dal-għodu l-Kummissjoni għalet biċċar kemm kem kien importanti il- Eh, importanti programmazzjoni konġunta fl-aħħar tal-2012 eh, l azla tal-Etjopja bħala mm, pajjiż pilota eh, rajna mhux kulħadd kien kuntent fost l-istati membri dwar dan. Iżda spjegazzjoni aħjar tal-benefiċċji ta' programmazzjoni konġunta irna xiela telep puħut minn din astarida tal-tiġi mażula l-Etjopja u rajna li kien hemm gvernanza tajba jiena b'sodisfazzjon qed nara illi l-ambasċata tagħna Fatisa Baba li żar zara l-Kommissjoni, il-Kommissarju, il-sena l-oħra għamlet diskussjoni dwar il-programmazzjoni konġunta. Brajna per eżempju il-kooperazzjoni, strategija ta' kooperazzjoni konġunta li għanda tibda fil-ġimat li ġejjin. Nittamaw illi din tikseb planijiet ewleni sabiex ikun hemm żvilupp eni ta' pjanijiet ta' appoġġ u kol il-pajizi strateġiċi tal-Unjoni Ewropea jiġu allineati ma dawn il-linji ta' politika. senjuri f'Ottubru illi għadda jina meċċej delegazzjoni tal-Kumitat tiegħi il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ fi Freetown ġewwa Sierra Leone biex narawx x'qed isir hemmhekk mill-uffiċċju tal-għajnuna Landiża u jiena kont impressjonat bil-mod ta' kif it-tim żgħir illi għandna ħadem fi sħubija ma l-NGOs lokali u internazzjonali sabiex per eżempju jappoġġaw il-programmi ta' nutrizzjoni, ta' agrikoltura u kol l-attakki sessuali fil-kliniks minkejja illi dan qed isir fuq skala żgħira aħna stajna naraw x'tib ta' progress eh, qed isir u jina żgur li l-kumitati l-oħra setgħu jaraw dan. nistaw narawx differenza jistaw jamlu id-donaturi fejn jgħinu l-pajizi fejn livelli għoljien ta' tfal li għedin imutu mortalità fost it-tfal u jistaw jnaqsu din ir-rata tal-waħx. Tamaw li nkunu staw insaħħu l-level ta' involviment ma' kull membru tal-parlament u nifukaw, nibqaw nifukaw fuq dawk in-nies illi ħajjithom tiddependi fuq id-diskussjonijiet tagħna u kemm aħna inżommu mal-impenji tagħna. Sinjuri ser nikkonkludi billi nirringrazzjakom minn qalbi tal-li intom eh, qed tilqawna hawnhekk huwa dwarna il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali, il-membri tal-Parlament Ewropew morru mmorru lura lejn darna u niżguraw li l-gvernijiet jimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. President. Baqanna ftit minuti għal dibattitu mal-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barani tal-Kummerċ Irlandiż u nistedinkom biex titkelmu għal minuta biss. Imma jekk ma uħat li jixtieq jitkellem, nixtieq għalhekk nirringrazzjah il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għal kontribut li ta' Nirringrazzja n-nis kollha li partiċipaw f'din il-laqa, verament kienet laqa tajba ħafna tkellimna fuq affarijiet importanti ħafna imma għadbaqanna ħafna xogħol x'namlu meta nitkellmu dwar koerenza tal-linji ta' politika l iżvilupp u kifet fl-introduzzjoni l-koerenza ta' dawn il-linji ta' politika m'għandix biss issir bejn il-Parlament u l-Istati membri, imma wieħed irid ukoll jara kollox minn perspettiva dinjija. Il-flussi finanzjarji illegali li l-oriġini tagħhom ikunu il-pajjiżi eh, m'għandhom m'għandhom x'jaqsmu xej huma ħafna iktar minn dak il-flus li aħna nagħtu għal-għajnuna l-iżvilupp. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tittiġi eżaminata minn kull pajjiż. Bekk nalaq din il-laqa, spiċċajnija, u nistieden il-kulħat biex jiġi jitrejja ftit hawnhekk se nservu xi ħaġa żgħira barra minn din il-kamra u fejn hekk neħdu eh, drink flimkien inkunu nistgħu nkomplu nitkellmu bejnietna. Grazzi ħafna.